Care kollega, cari colleghi, dichiaro aperto. Eżis kollegi, nistaw niftħu il konferenza tal-presidenti, miftuħa għal-membri kollha tal-Parlament Ewropew. L-ewwel net nixtieq niskuża lill-President Martin Schulz għal nuqqas ta' preżenza tiegħu u assenti minħabba li għandu influenza b'saħħitha u nixtieq nesprimi naħseb fisem l-Assembleja kollha tagħna llum fejqan ta' malajr biex ikun fostna dal-waqt. Nilqa ah, il-President tal-Konsill Ewropew, is-Sur Van Rompuy u l-President tal-Kummissjoni, is-Sur Barroso. U nilqakom lilkom il-koll. President Van Rompuy, qabel ma nadilek il-mikrofonu, Jidher li hemm xi problema teknika, nista' nkompli? Surodi? Iva, Sur President, kulħadd jifhem is-sitwazzjoni partikolari tal-Unjoni Ewropea jiena nixtieq nkun naf f'abbażi tal-artiklu 15.6.d ta' Trattat fuq l-Unjoni Ewropea u għaliex il- il-President tal-Konsil tal Ewropew jagħti kont lill-Parlament Ewropew qudiem uh, il-Parlament il minflok ma qudiem din il-konferenza ta' Presidenti. Jina fuq dan suġġett kemm il-darba tkellimt. Issa plenarja u differenti ħafna mill-konferenza tal-presidenti minħabba l-pubbliċità li tenata, il-mod kif jitkellmu, għall-istoriċi, għal-ċittadini, għal-debattitu politiku, għal-ċittadini, jina li xtiq nkun naf xem kontra l-fat li l-President tal-Kunsill Ewropew jiġi għoddim il-Parlament Ewropew. Dalla li għetnajt mandu xjaqsam xejn eh, ma dak li eh, għaddej fil-bini ta' Brussel, dinna kwestjoni propju ta' relazzjonijiet istituzzjonali mal- President tal-Kunsill Ewropew illi eh, mija waħna rritu konna rabtiet politiċi għawijin ħafna. Għaliex aħna ma nistawx ikonna dan id-dibattitu fil-plenarja. Grazie, Mr. Odi. Grazie, Sur Odi. Inti għandek raġun, teorikament, iżda rridu nkunu realisti xorta waħda. Kieku kena noqogħdu nistennew il-plenarja li jmiss biex ikonna tarif minnaħat tal-Kunsill Ewropew kienu konna nistennaw il-laqa ta' Strasburgu, kienu kun tart Aħna minn flok importanti li natu widen u nirreagġixxu għal klim tas sur Van Rompuy u dan irridu namluħ minnu fih, burġen. Inti taf panna kemm huwa diffiċli u impossibbli fiżikament li niżaw il-planarja ta' Brussell, u taf li rendi kont tal-xogħlijiet tagħna tal-konferenza tal-presidenta, presidenti hija miftuħa għal-membri kollha u huwa rendi kont integrali li jistgħu jieħdu sem fih il-membri kollha tal-Parlament Ewropew. Grazzi tal-punti li għamilt, issa ngħaddi l-mikrofonu l-ewwel il-President Van Rompuy u jekk tippermetti li nixtieq ngħid li jiena għajdelus u anke dan dan is-sentiment huwa maqsum minn ħafna fil-Parlament Ewropew dan ħareġ minn stqarrijiet pubbliċi mill gruppi parlamentari u anke l-President stess tal-Parlament Ewropew. Bajna Deluzi għaliex il-kompromess li ntlaħaq f'dan il-Kunsill ma jidrinnix li huwa eh, qed jilqa' l-isfidi li għandna qudiemna. Il-Parlament kienet jitlob u nasab ħajbqa jitlob budget modern, ambizjuż li kapaċi eh, wassal l-rkupru ekonomiku, sostniħ u poġġu warajna darba l-dejjem il-kriżi ekonomika, soċjali u finanzjarja. Għadna il-bot wisq mill-istennijiet, b'diffiċ li li nifrantaw il dawn il-problemi mod kredibbli meta jkollna budget li għall-ewwel darba fl-istorja Ewropea kollu tnaqqis meta mqabbel ma' snin ta' qabel. Huwa pass lura flok il-qudiem li mhuwiex loġiku u ma jistax jinftijem la minn għandna u lanqas biċ ċittadini Ewropej. F'mument fejn qegħdin nibnaraw il-ftit passi żgħar fraġli ta' Eh, avvanz il-qoddim biex noħorġu mill kriżi ma nistawx immorru ma nistawx ma jkollniex strumenti li huma importanti l istati membri. Qed nissugraw l-immaġni għal 10 snin tal-Unjoni Ewropea, ir-riċerka, l-informazzjoni, politika barranija, l-politika ta' żvilupp, ecc. U għalhekk ma nistgħux ma nħarsux l-interessi ta' ċittadini Ewropej. It-tnaqqis li qed tipproponu jkollu effett dirett fuq il-ħajja ta' kuljum ta' ċittadini Ewropej u anke tal-istituzzjonijiet Ewropew għalhekk il-Parlament Ewropew ma jistax jaċċetta l-ftehim kif inhom. Grazzi sana del mikrofonu il-President Van Rompuy. President, membri onorevoli, nhar 7 ta' frar il-presidenti u prim-ministri ta' 27 stat membru tal-Unjoni Ewropea kollha laħqu bil fuq il-livell tagħhom fuq il-qafas finanzjarju tal-Unjoni Ewropea seba' snin imis. jmiss. Meta mqabbel mal-budget u l-qafas ta' qabel mill-2007 sal-2013 il-limiti kollha massimi ta' nefqa ġew imnaqsa imma feħdan dawn il-limiti massimi kien hemm bidla ta' prioritajiet ċara din seħħet b'sem għal tkabbir u l-impjiegi li qed jiżdiedu. Dawn jesprimi l-ħsieb wara dawn l-għażliet tagħna. Dan minħabba diffikultajiet budġetarji madwar l-Ewropa, imma aħna rridu ninvestu wkoll fil-futur. Palmu ċar mill-sommari tal-istampa kull mexxej prova jikseb l-aqwa possibilitajiet ta' ċittadini tiegħu għal pajjiż tiegħu huwa xaġa leġittima huwa l-fatt ukoll li wħud fukaw iktar fuq tħassib pereżempju tal-minħala 16 u oħrajn fuq il-ħtiġijiet tal-beneficjari. L-iktar ħaġa importanti imma li hija huwa li flimkien aħna nħaqna qbil u dan kien patt tajjeb għall-Ewropa kollha kemm Kenna nsibu ftejm fuq tlet parametri. Id-daqs, il-prioritajiet għan-nefqa u s-sorsi ta' tħul. U fl-istess ħin provajna nimmiraw biex ikonna budget modernizzat, realistiku, bazat skont teħtiġijiet l-iktar urġenti. L-ewwel fuq id-daqs fil-ċirkostanzi ekonomiċi kurrenti, l-unika għażla kienet budget moderat qed jissikaw iċ-ċinturin kullimkien fl-Ewropa u għalhekk l-Unjoni Ewropea ma setax tkun eċċezzjoni. Uħut jikkonsidraw it-tnaqqis ta' 3% fil-limitu massimu tal-impenji bħala eh, zvantaġġ għall-Ewropa, ma mhuwiex. Bħal f'kull inħawi madwar l-Ewropa qed nifukaw biex nagħmlu aktar binqas flus u qed niżguraw li kull euro jintafaq fejn jista' jagħmel l-aktar impatt, nikollu l-aktar impatt. Iktar Ewropa ma tfissirx bil-fors iktar flus. Imma permet ukoll li dan it naqis fil-limitu massimu għall-impenji mux bil se jwassal għal tnaqis fil-pagamenti attwali fil-budgets nazjonali li jintom tadottaw. Matul dawn l aħħar seba' snin, il-pagamenti votati mill-Parlament kienu inqas mill-limitu tal-MFF b'total ta' 875 biljun fil-periodu kollu, inqas mill-908 biljun imbassar għalissa għas seba snin li jmiss. Xorta waħda, s-limiti massimi tal-MFF qatt ma kienu ser jinbidlu l-għal iktar u lanqas inqas biktar minn ftit punti perċentwali minħabba l-ħtieġa ta' unanimità li hemm. Iżda kien hemm xi kummentarji politiċi li fokaw biss fuq dawn l-aspetti. Lura f'Novembru jiena stess kontrassat proposta għal limitu massimu ġenerali ta' impenji ta' 970 biljun u l-ftehim aħari ta' 960 biljun kien qrib din iċ-ċifra. Minkejja li xi stati membri xtaqgħu jmorru 30 biljun iktar eh, inqas mill-proposta inizjali tiegħi Issa naddi għal kontenut tan-nefqa. Hemmhekk hemm bidliet reali u dawn il-bidliet għandna nilqawhom. L-importanza hija ikbar meta mqabbel mal-bidla żgħira tal-limitu massimu ġenerali u ħaqqu iktar attenzjoni. L-ewwel net innefqa fuq it-titlu wieħed A li jinkludi r-riċerka u l-innovazzjoni, l-enerġija transkonfinali, trasport, il-networks digitali, Galileo u Erasmus. Zida b-37.3% meta mqabbel mal-MFF ta' qabel nerġantenni 37.3%. Din hija zida fuq xejra stabli u għalhekk f'dan l-aħħar f'din l-aħħar sena żdiedet biktar minn 40%. 40%. Meta mqabbel ma' situazzjoni korrenti hija titjib importanti. Għal darboħra, wieħed jista' jgħid li forsi mhux il-proposti kollha ta' investiment tal-Kummissjoni ntlaqgħu, imma tkun xi ħaġa qarriqa li nippreżentaw aġġustamenti u nipproponuhom bħala tnaqqis meta fil-verità aħna binna iktar għal iktar flowjes fil-investiment ta' tkabbin meta mqabbel mal-qafas korrenti. It-tieni nnefqa l-koeżjoni Dawn ser ikunu mirati aħjar u ser ikunu mirati għal riżultati flejjes mizmum apposta għal eh, performance, il-prestazzjoni. Ikun hemm żieda għall-enerġija, l-fondi ta' koeżjoni, l-fondi tal-gvernijiet. Barra minn hekk, il-programmi ta' finanzjamenti ser ikunu aktar sempliċi u kontrollati aħjar. Ser ikun hemm rata ola ta' kofinanzjament tal-Unjoni Ewropea fil-pajjiżi ta' koeżjoni trattament favorevoli tal-VAT li flimkien ser ikunu tajnuna l-budgets nazzjonali fil-pajjiżi ta' koezjoni. L-allokazzjoni tal-fondi strutturali, il-pajjiżi li huma asonja ser ikollhom sem akbar ta' fondi ta' koezjoni. il koezjoni mhijiex politika li tħares lura, imma huwa investiment għal futur. Barra minn hekk, l-appoġġ tagħna għall-iktar nies imċaħda għadu l-istess. Ma tmess. It-tielet, biex nagħtu tweġiba għal żieda fil-qat fost iż-żgħażagħ li jaffettwa bej wieħed u ieħor, wieħed minn kull erba' Ewropej u wieħed minn kull tnej f'ċertu pajjiżi tniedet inizjattiva ġdida ta' 6 biljuni biex tikkontribwixxi għal ġdida kontra din is-sitwazzjoni drammatika. U eżempju ċar tad dimensjoni soċjali tal-baġġett tagħna. Ir-raba fuq il-bidja. Qasam ta' politika finanzjat kważi esklusivament fuq il-livell Ewropew imma qed nisħu aktar fuq il-kwalità tal-ħajja fiż-żoni rurali, prattiċi aktar favur l-ambjent, produzzjoni tal-iker iktar sostenibbli li huwa essenzjali għalin għal-koll. U l-bidja mhix ċaġa tal-imoddi, imma grazzi għal riformi tal-pak il-pis relattiv fil-budget tiegħu qed jonqos u ħajkompli jagħmel dan. Sa tmim ta' seba snin bħala periodu finanzjarju l-ewwel pilastru tal-nefqa tal-pak il-politika agrikola komuni ħaj rappresenta 27% tal-budget ġenerali. U dan huwa ħafna inqas minn 75% li kien fis-sebgħinijiet. Il-ħames punt. In-nefqa fuq sigurezza u ċittadinanza ser jiżdied b'27%. Dan huwa qasam fejn hemm iktar kooperazzjoni Ewropea u din iż-żieda tirrifletti propju dal-fatt. Is-sitt punt? Ir-relazzjonijiet esterni tagħna ma njorajnihomx. Iż-żieda hawnhekk hija ta' 3.3 fil-mija f'termini reali. Barra minn hekk aħna qed nimpenjaw ruħna biex nilħqu mal-impenji tal-MDGs, dan hija ta' żvilupp għall-millennium mezzi biex l-Ewropa tkun tista' titkellem fuq kwistjonijiet globali bħal pereżempju l-għajnuna l-iżvilupp u t-tibdil fil-klima inżammow. Il-Fond Ewropew għall-iżvilupp kontrarjament għal dak li ġi eh, rapportat ma tnaqqas imma żdied. Intenni. Is-seba punt anke l-intestatura tal-amministratura tal-amministrazzjoni qed tara żieda. Dan jirrifletti ħtiġijiet mill-tkabbir u l-kompeti ġodda motija mill-Unjoni lill-Istati membri. Turi sforz konsiderevoli li ser jagħmlu l-personal tagħna li hekk kif ġi propost mill-Kummissjoni ħajraw tnaqis ġenerali ta' numru ta' impiegati, zida tal-ħin ta' xogħol u zida fil-sena ta' rtirar mix xogħol. Ma xorta waħda rritu konna eh, servizz ċivili mill-personal tagħna tajjeb. Kien hemm xi dubji li ġew espressi imma ċifri huma ċari. Fl-aħħar għattajna ħin fuq sorsi jew fil-lingwaġġ tal-Unjoni Ewropea riżorsi propri. Iddeċidejna fuq kumpensi iktar baxx minn naħa tal-Istati membri għal ġbir ta' dazzi u ta' taxxi u bekk ikonna l-riżorsi propri. Hemm perspettiva miftuħa, riżorsi propri ġodda brabta ma' sistema ġdida tal-VAT kif ukoll l-FTT fil-taxxa fuq transazzjoni finanzjarji fil-futur. Inħatna kompromess fuq il-kwistjoni diffiċli tal-rebates ukoll. Eżis kollegi, permettu li najt kelmtejn dwar kritika speċifika li tresqet dwar nuqqas taqbil fuq diskrepanza bejn l-impenni u l-pagamenti. Fil-fatt dan huwa qrib ħafna ta' dak li ġim bassar fil-istat eh, fil-MFF ta' qabel. Diddan l-baħ dimna fuq skema biex namlu tajjeb għal distak. Binna fuq iktar flessibilta, anke sabiex l-iktar ikonna flessibilta massima possibli biex bekk ikunem appropriazzjoni ta' pagamenti adattati biex nilqaw għall-impenji. Ħtieġa għal dan ġi diskritta b'mod elokwenti mill-President Tana fil-bidu tal-laqa. Ta' bilħaq nixtieq nisħaq li il-punti li jagħmel il-Parlament Ewropew kienu kruċjali matul il-proċess kollu. Forsi aktar milli ħsibtu intom stess fil-bidu. Il-Parlament kien tajnuna biex narfu li n-nefqa tal-Unjoni Ewropea miex eh, ma tistax tqabbela direttament mal istati membri, speċjalment tal potenzjal ta' investiment. Il-Parlament għajja il-kwistjoni tal-rizorsi propri, punt li ma tantx ridu iqisu wis l-istati membri. Il-Parlament ħambaq bosta drabi biex ikun hemm iktar tkabbira l-flessibilità kif ukoll il-klawżola ta' dħul li huma msemmin it-tnejn li huma fil-konklużjonijiet tal-Kunsill. U l-Parlament iffoka bosta drabi fuq ħtieġa li nbidlu riżorsi lejn il-oqsma prioritari favur it-kabbir. Anke jekk dan ma sarx, hekk kif kien hemm fil-proposta inizjali tal-Kommissjoni eżattament imma kwalinkwa paragun ta' kull ċifra ma' kull ċifra jew ta' dan l-MFF meta mqabbel ma' dak ta' qabel juri li din iż-żieda hija waħda sostanzjali. Anke fuq il-livell ġenerali tan-nefqa jiena niftakar li meta kien hemm l-aħħar negozjata tal-MFF, il-proposta tal-Kummissjoni tnaqset minn iktar minus 13% meta mqabbel ma' 8% ta' darba Aħna l-ħakna qbilu dan juri l-sens ta' responsabilta' kollettiva mill-mexxej Ewropej. Iżda aħna konna konxi tal-fatt li ftejma ħari li jintlaħaq anke mal-Parlament Ewropew. Jiena fakkart il-kollegi tiegħi li dak kollu li ġiddeċis mill-Kunsill Ewropew kien mandat. Xorta waħda, mandat b'saħħtu għal kunsill u l-Presidenza biex bekk ikun jistgħu jresquhom f'diskussjonijiet flimkien mal-Parlament. Bekk il-Kunsill Ewropew mexa skont ir-rwol tiegħu taħt l-artiklu 15 ta' trattat u għawnet kwota li jiddefinixxi l-direzzjonijiet u prioritajiet ewlenin tal-Unjoni. Tieqa fil-kwotazzjoni issa fidejn il-Kunsill biex jaħdem flimkien mal-Parlament Ewropew biex jiġu adottati l-atti meħtieġa. Ma nix ninsow li l-beneficjari fuq dan l-MFF mill-ewwel ta' jannar jibdew japplikaw mill-ewwel ta' jannar 2014. Budget ta' seba' snin huwa fattur b'saħħtu fattur b'saħħtu ta' dawn is-seba' snin huwa kemm tista' tbassar għalihom. Nistgħu nimpenjaw ruħna l-flejjes sena b'sena. L-xjentisti, l-NGOs, għall-universitajiet, għall-awtoritajiet lokali u reġjonali madwar l-Ewropa, dan ser ikun żvantaġġ kbir Proġetti kbar jiddependu fuq perspettiva etwal ta' żmien. Palissa fejn hemm nuqqas ta' fiduċa fil-ekonomija tagħna u palissa terġa' lura imma din il-perspettiva nittamaw li tkun sinjal pożittiv biex nevitaw kwalinkwa dewmin jew inċertezzi nħeġġeġ li l-Konsill u l-Parlament itemmu malajr kemm jista' jkun. L-alternattiva li nerġgħu lura fuq il-limiti massimi meta kien tanqablu mas-sena ma' snin moddija tal-MFF ifisser li jkun hemm telfa fin-nefqa. Nitilfu ir-riformi li qbilna fuqhom u dan wassalna l-staġnar flok tiġdid tal-bażi legali meħtieġa. Għalhekk jiena nixtieq lilkom u l-Presidenza Irlandiża kull risq biex dan ix-xogħol tagħmluh u jiena xorta waħda konvint li nistgħu nilħqu ftim ġenerali fuq l-MFF diskussjoni miftuħa bbażata fuq fatti u ċifri li dan jista' jkun l-issir possibbli bekk. Membri onorevoli, apparti l-MFF, l-agenda tagħna kienet tinkludu wkoll diskussjoni fuq il-kummerċ. Kummerċ jista' potenzjalment jgħinna biex niksbu kemm għal tkabbir kif ukoll għal impjiegi imma anke l-investimenti kollha li jagħmluha possibbli grazzi għal patt tal-MFF l-approvazzjoni li aħna tajna biex nibdow il-taħdidiet transatlantiċi tal-kummerċ ma l-Istati Uniti ġi segwit ma stqarrija konġunta ta' Obama jiena u l-President Barroso li ż-żewġ naħat ħajibdow il-proċeduri interni meħtieġa biex inidu il-negozjati fuq il-kummerċ transatlantiku u sħobija trans bejn iż-żewġ naħat. Aħna komplejna billi neżaminaw l-avvenimenti fil-dinja arbija, sentej wara li feġġet ir-rebbija arbija ridna nuru li aħna poġġajna il-dawn iż-żoni għad demokratizzazzjoni u sħaqna minn ġdid kif dawn it-tranzizzjonijiet jistgħu jkunu ta' sfida. Iżda l-Unjoni xorta waħda qed tibqa' involuta. Fl-aħħar fuq il-Mali aħna lqajna l-azzjoni deċiżiva li ħamlet Franza poġġata mill l-imsieħba Ewropej u Afrikani aħna bħal Unjoni lest nappoġġaw dawn l-isforzi biex li jkun hemm strimonti kollha meħtieġa biex inwasslu demokrazija u stat ta' dritt f'Mali. Qed inniedu propju missjoni ta' taħriġ f'dan ir-rigward u dan huwa parti essenzjali ta' dan ix-xogħol. Membri, Presidenti, dan jikkonkludi r-rapport tiegħi u nistenna l-kummenti tagħkom b'interess kbir. Grazzi, President Barrompoj, issa ngħaddi l-kelma lill-President Barroso. Sir President, uh, Honorable Members. Onorevoli Membri, Sir President, grazie tal-istedina u l-opportunità illi niddiskutu il-rizultat ħari tal-Konsil tas seba u 8 ta' frar. Qabel ma nitlu fi diskussjoni fuq l-MFF, permetu li insemmi kwestjoni oħra importanti li ġiet indirizzata minn dal-Kunsill Ewropew. Qed nitkellem hawnhekk dwar il-kummerċ fej għanna konklużjonijiet ambizjużi ħafna u kif ta' ftit jimilu il-President tal-Istati Uniti, President tal-Konsell Ewropew u jiena ħabbarna il-bidu ta' proċess bilan illi nilħu ftajim ta' kummerċ ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti u għaftim minn preċedent fil-fatt. Dak kien insejħu il-partnership tal-investment u kummerċ transatlantiku dan huwa pass il qoddim fl-aġenda tagħna tkabbir u xogħlijiet. Tkabbilu xogħlijiet għandhom ikunu fiċ-ċentru tal-isforzi tagħna inklużi meta niddiskutu l-MFF. Meta ndedejt sessjoni plenarja fi Strasburgu lejliet il-laqa tal-Kunsell Ewropew, semmejt kif għanna bżon tim kostruttiv li jirrifletti impenji preċedenti fuq tkabbir, investiment, kompetitività u l-Aġenda Ewropa 2020 jingħat illi għanna bżon il-qafas finanzjarju b'appoġġ qawwi għal koeżjoni għal politika komuni għal bidja u għal politika esterna u dan jinkludi solidarieta ma dawk li huma l-aktar fqar fid-dinja. Ukoll tkellimt dwar aktar iffukar fuq dimensjoni Ewropea, il-budget Ewropew u l-valur miżjut Ewropew. Fil-Kunsill Ewropew bliktar mod ċar fakkart l-gvernijiet fuq kemm importanti dal-punti. Fil-fat il-kapit ta' statu gvernijiet eh, investew sforzi sabiex il uftajm li jista' jaqbel miegħu kulħadd u r-riżultat kien ammont għadda xaqsam l-MFF li huwa iktar bax minn dak li proponejna bit naqis ulterjuri u anka eh, dispozizjoni differenti taħt il-titli u dan jirrifletti realtà ta' proċess ta' negozjati li involva 27 stat membru fejn unanimità hija ħaġa meħtieġa. Il-design 160 biljun impenji u 904 biljuni fi ħlasijiet kien il-bilanċ li lħaqna bejn maġġoranza ta' stati membri illi kelli appoġġaw proposta tal kummissjoni fin negozjati kollha u grupp iżgħar ta' net contributors illi insistew fuq aktar tnaqis Il-Kommissjoni ovvjament preferiet riżultat iktar ambizzjuż għall europa Dikirazzjoni formali uh, fil-minuti għal l-ġenda tal-Kunsil jingħat il-livell li binna fuqhom qablu fuqhom il-gvernijiet huma aktar baxxi mill-livell ta' ambizzjoni li l-Kummissjoni xtaqet anka fid-dawl ta' l-sfida li promovu tkabiru xogħlijiet l-Ewropa fil-ġnien ġejjin u nagħlaq il-kwotazzjoni hawnhekk rispett lejn dak li binna fuq b'mod unanimu fost il- mexxejja ta' 27 stat membru sa wasal iż-żmien għall-Parlament Ewropew sabiex jiddiskutu mal-Kunsill u l-Kummissjoni għal-esta tagħti l-appoġġ tagħha fil-proċess. Onorevoli membri, minkejja taqis diżappuntanti hemm bżonn ikonna valutazzjoni oġġettiva ta' riżultati u nirrikonoxxu illi kien hemm passi pożittivi wkoll anka fl-appoġġ għall-Aġenda Ewropea għal tkabbir xogħlijiet. Is-struttura bażika ta' proposta tal-Kommissjoni kif ukoll strumenti innovattivi nżammew fil-fatt u anka il-ħolqien ta' faċilità ta' Connecting Europe kemm il- l-ammont ta' ħari wan qas minn dak propost mill-Kommissjoni niftakru li għadu ola minn dak il kellna ta' perdu prezenti għal Trans-European Networks fil-każ ta' trasport, l-ammont se jiżdied minn għal-iktar minn 24 biljon fil pertuni miss jmiss. U għal-ewel darba se jkonna 5 miljun euro għall-infrastruttura fl-enerġija fuq livell Ewropew. U kol binna il-nżidu l-budget ta' riċerka u innovazzjoni u anka il-programm 2020, il-programm Erasmus għal kulħadd u għal-ewwel darba għanna programm għall-SMEs u kol. Iġifir il-programm kozme. U kol il-Konsil Ewropew qabel illi kollu inizjattiva l-impjigi fost iż-żaza, xaġa li semmejt fl-aħħar diskussjoni tiegħi fil-plenarja. Budget ta' 6 biljun euro, dan huwa impensa biex naġixxu fuq livell Ewropew fuq l-sfidi politiċi u soċjali li qed eh, jaffetwaw iż-żazaħu l-Ingliżem tagħhom fi suq tax-xogħol u dan nisaħħa dimensjoni eh, fuq livell Ewropew għalhekk nindu x'jaqsam ix-xogħol. Nkaħdimna ma' tmien stati membri li huma aktar affettwati fuq dik kwistjoni ta' xogħol fost iż-żazaħ ukoll se jgħin u garanzija żgħażagħ fuq livell Ewropew anke nazzjonali. Ukoll neħu gost nara illi kien possibbli nżommu tmien programm għall iktar persuni zvantagġati kien hemm oppożizzjoni minn ċertu bnadi u għaldaq standan huwa riżultat pożittiv ħafna. Kif tiftakru, uħuċ qalu qabel il-Kunsill Ewropew illi minħabba sussidjarjetà l-Unjoni Ewropea ma kienieċ pożizzjoni illi tejn il dawk li huma l-aktar fqar fis-soċjetà tagħna. U nħu gost illi din il vizjoni ma saritx realtà. L-ammonti allokati għal koeżjoni u l-bidja huma sinifikattivi u se jkunu aktar immirati għal skabir sostenibli u ħolqin ta' postijiet ta' xogħol. Sostenibilità dan pen li qegħdin inżommu fil-politika kollha tagħna f'dan ir-rigward il-taddir tal-politika agrikola tajp li nsemmuha bħal pereżempju l-impenn tagħna għal ħarsin tal-klima. Id-dimensjoni ta' solidarjetà kienet imsaħħa bil adattajna regoli għal kofinanzjament u prifinanzjament sabiex ninkludu wkoll sitwazzjonijiet speċifiċi fl-iktar reġuni vulnerabbli fl-Istati membri minar din id dispozizjonijiet ċertu stati membri mhux se jkunu f'pożizzjoni illi jagħmlu l-investiment pubbliku li għandhom bżonn issa ġifri fl 14 15 u għandhom bżon dawn investimenti b'mod urġenti. Waqt il-negozjati, il-repetajt b'mod konsistenti il-messaċ u kunem MFF minn arftajim Minna l Parlament Ewropew, il-Parlament Ewropew u l-miri tiegħu ġan kienu ċari fil-rapport interim li adottajna fl-Ottubru li għadda u kienu stabiliti b'mod ċar mill-President tal-Parlament Ewropew lil kapijiet tal-gvernijiet propju waqt il-Kunsill illi kellna mandu jkun hemm l-ebda dubju illi presidenza Irlandiża issa trid timpenja ruħa f'negozjati serji mal-Parlament Ewropew fisem il-Kunsill. Parti essenzjali għall-MFF li hija flessibilità Intom kontu titolbu dan bil-raġun u fil-fat kif għattu kol fil-Kunsill Ewropew minnajr livelli adekwati ta' flessibilità l-MFF kif miftema fost il-27 stat membru ma tistax taħdem il-Kommissjoni tikkonsidra illi differenza ta' 1.5 biljon euro bejn impenju ħlasijiet fl-MFF jmiss jistaw jiġaċċettati biss jekk ikonna flessibilità speċifika u massima sabiex nkunu nistgħu nippermettu l-Unjoni tobdi l-obbligi tagħha ta' trattat, speċjalment artiklu 323. Għal dan għandna bżonn fost kondizzjonijiet oħra il-possibilità illi eh, naddu il-marġni minn sena l-oħra. U eh, din hija ħaġa importanti ħafna U kol jien għandel qalb il-kwistjon ta' flessibilità bejn titli differenti sabiex ikonem eh, inqas differenzi bej pagament u impenni. Din il kustjoni tmur li lin minn dak li huwa tekniku hija kwistjoni ta' importanza enormi. Fil-fatt. Importanti kważi daqs l-ammont totali ta' pagamenti u ħrasijiet ta' pagamenti u impenni hija il-mod kif tonfoq u dan jiddependi wkoll fuq is-soluzzjonijiet li nsibu għal flessibilità. U flessibilità irid infisser flessibilità massima possibbli. Bħal Parlament Ewropew nemlu li l-riforma fil-riżorsi propri għandha tkompli xogħol għandu jkompli għabbażi tal-proposti tal-Kummissjoni. Ħadd ta' tal-fatt il-Parlament Ewropew jappoġġa reviżjoni mit-term tal-MFF minħabba l-inċertezzi tad-dinja tagħna u anka minħabba li qed da eh, li qed nitkellmu fuq perjodu ta' seba' snin naħsbu li l-klawżula ta' reviżjoni hija ħaġa essenzjali. Dal-punt ressaqtu b'mod ċar fil konsil Ewropew, il komissjoni il-Kummissjoni responsabbli għal-budget u għandha tiżgura Il-manager e responsabli ta' l-istess budget u dan se jkun possibbli fil-ġejni biss permezz ta' manager fuq in-nefqa u anka fuq eh, bit-tip ta' flessibilità li l-Parlament Ewropew tantilu jitlob. Finalment, Malaj malaj ċaq insemmi s-situazzjoni tal-budget ta' din is-sena. Il-Kommissjoni taqbel ma tħassib tal-Parlament fuq eh, appropriazzjoni fil pagamenti. Nfakkarkom fil-dikjerazzjoni konġunta eh, firmata mit tlet presidenti ta' tliet istituzzjonijiet fl-ħar tas-sena li għaddiet fejn uh, bassajna bliktar moċċar li l-Komissjoni tkun trid eh, pagamenti ulterjuri jekk ikon evidenza il-budget adottat mhuwiex biżejjed sabiex inkopru il-ħtiġijiet li għandna u dan huwa il-każ nistgħu ngħidu dan bl-aktar moċċar ankallum. L-isqarija wkoll bassar il-Parlament u l-Kunsill se jieħdu pożizzjoni fuq kull tip budget emendat ma mela kemm jista' jkun u dan sabiex nevitaw kull tip ta' nuqqasijiet fil-appropriazzjonijiet fil-pagamenti. President, onorevoli membri, ġarajna l-ewwel reazzjoni politika mnata l-Parlament Ewropew għal fejn politiku li kellna mill-gvernijiet ta' 27 stat membru. Diskussjoni tal-lum se tkun element importanti sabiex il-Parlament jiżviluppa l risposta tiegħu anka jiżviluppa l-pożizzjoni tiegħu ġala darba l-proċess ikun tem, aħna pala kommissjoni se nippruvaw niksbu l-aqwa rizultat possibbli, mhux biss għall-istituzzjonijiet imma wkoll għal ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea li qed jistennew li l-istituzzjonijiet joħorġu b'riżultati mlaj kemm jista' jkun. Grazzi l-attenzjoni tagħkom. President Barroso. ħafna President Barroso. Naddu issa il-kelma lill-Honorable Joseph Doll. Sir President. Sir President President tal-Kunsil, Sur Herman Van Rompuy, President tal-Kummissjoni, José Manuel Barroso, Signori, kollegi. L-aħħar Kunsell Ewropew kellu biss l-isem Ewropew għaliex kienet propju eh, reunjoni ta' beja eh, eh, bejja fuq il-monti jisom l-iktar budget baxx fl-istorja tal-Unjoni Ewropea u naħseb illi iva jina nifhem pożizzjoni tiegħek li trid tiddefendih dan jiena wkoll konvint pal Ewropew imma moment fejn il-kompetenzi tal-Unjoni qegħdin dejjem jikbru u qegħdin f'sitwazzjoni fejn hemm stati li qegħdin vera maksin il-budget tal-Europa huwa importanti u minħabba l-responsabilità li għandna fuqa jiena jkolli ngħid li dan il-budget kif mu biex aċċettabbli. Nixtieq infakkar ċerti stati membri li l-komunità tagħna hija bbażata fuq l-importanza tal-dritt fuq it-trattat u l-qafas finanzjarju li qed jiġi propost lilna imur kontra dan it-trattat l-ewwel neta għaliex il-Kunsill Ewropew qabess il-kompetenzi tijaw u mar kontra il-Komitat Parlamentari li huwa responsabli dan u aksur ta' seta leġislativa tal-Parlament Ewropew mbagħad li wieħed joħloq eh, krediti ta' pagamenti li huma 52 biljun euro inqas huma biss ħolqien ta' deficit, deficit li jmur kontra regoli fit-trattat u aħna uh, obbligati li konna budget li kun bilanċat fl-2012. Intom ritna l-accettaw eh, deficit ta' 16 eh, biljun euro u issa għas seba snin oħrajn tridu tmorru eh, terġaw tipposponu ċerti deċiżjonijiet tal-qafas finanzjarju li jmiss dan katastrofiku għaliex dak li huwa għaddej illi fċerti stati membri li fallew issa sen nestendu għall-Ewropa kollha. Aħna iffirmajna it-tlet istituzzjonijiet li ma jkunx hemm deficit u issa naraw jekk fil-fatt dan il-paċi x-rispettat. Jena imħasseb ħafna dwar eh, iċ-ċirkostanzi li qegħdin fihom wara eh, il-Kunsill Ewropew li kellna miex f'direzzjoni żbaljata. Issa, da se wassala liħ da kollu, se għajem iċ-ċittadini wieħed kontra liħor u eh, l-Ewropa se ssir kelma kera u nkella jew nkella lil fl-Ewropa wieħed dejjem irid inaqqas inaqqas Ewropa li mbaqgħet ma tiswa xejn li hija propju skjava tal-legoizmi nazzjonali. L-Ewropa tija hija bażata fuq il-metodu komunitarju. L-Ewropa li nemmen fiha jiena diki ħafna mexxejja ta' pajjiżi mhux kollha propju eh, saħqu u affirmaw il-valur miżjut tal-Ewropa. Dizappuntat ukoll kif qed jaħdem it-trattat il-ġdid jkolli ngħidlek ukoll Sur Van Rompuy. Sur Herman, jien naħseb illi bejn l-istituzzjonijiet maħdimniex kif suppost li ħdimna, jiġifieri aħna sajna minna ħafna ħjar biex inqarbu l-pożizzjonijiet tagħna. Jiena naf Jiena naf li febda moment ħadd ma is il-pożizzjoni tal-Parlament. Kulħadd tamela ta' trux u aħna wissejnikom kemm il-darba wissa qed titlobna biex nkunu responsabbli mela. Jew ħanerġgħu niltaqgħu madwar mejda u mbagħad ejjew ħankunu sinċiri, nkunu trasparenti. Tina il-ċifri eżatti tal-arranġament li wasaltu għalli waqt l-aħħar kunsill u għajew nkunu ċari fuq il-politiki Ewropej maħsuba biex waslu għal iktar tkabbir u impiek. L-Ewropa nbidlet, Sur President, meħabba trattat tal-Lisbona u inti taf dan. Aħna bħalissa qegħdin sistema iktar bilanċata u aħna bħala parlament ko-leġislaturi bisħieħ. Imma dana eh, eh, jatina l-inna id-dritt li najdu iva jew le, ma jina mux fuq id najt. Issa l-Istati membri għamlu proposta mella ejjew ninegozjaw u napplikaw it-trattat. U emminni għalli skont it-trattat aħna uh, eh, sanaraw li uh, eh, irridu nieħdu responsabiltajiet tagħna dan il-budget jirrappreżenta biss wieħed fil-mija tal-GDP. Eh, uh, flus nofs ta' dak li għanna bżon biex natu l-Ispanja, nofs ta' dak li għanna bżon biex natu l-Greċja, u ħafna flus imma waftit flus fl-istess jina miex il-kwantita imma il-sinifikat ta' dan kollu 27 stat membru mpenjaw ruħom għal 1% tal-GDP għal politiki komuni, investimenti komuni, jġifiri biex ikonna ġejjeni komuni. Sur President Van Rompuy, aħna nafu xinu ma' responsabiltajiet tagħna wara dak li inti għad fil-marġni tal-Kunsill Ewropew nsarraħlek moħħok dan il-Parlament mhux eh, għaqda ta' persuni li joħolmu biss, mux għet nitolbu budget eċċessiv imma budget realist li wittitri għal ġejjieni u jkun hemm budget ġust bejn il-pajjiżi, il budget li se permettina li nirrispettaw l-impenji tagħna u budget realist għaliex aħna rridu nsaħħu l-politiki komuni tagħna li ma politiki ta' investiment. Budget realist għaliex qatt m'għandu jkun deficitarju u aħna maħniex se senċedu għal deficit. Dak li aħna rridu għan pen sot fuq klawzola ta' revizjoni minn għaw sentejn u tlet snin oħra biex il-parlament il-ġdijt ikun jista' jirrevedih il-budget għaliex aħna qatt maħna se naċċettaw budget ta' għal seba' snin din mhix serjetà. Ġifieri hemm bżonn ta' klawzola ta' reviżjoni dak li qegħdin nitolbu kif għattinti għal introduzzjoni ta' flessibilità reali imma flessibilità bejn l-2011, 2012 u l-2012, 2013 meta jkun hemm iktar flus, flessibilità iva. Imma 16 eh, biljun Issa, l efficienza ta' dan il-qafas finanzjarju aħna rridu li kunem jitwaqfu rizorsi propju sabiex il-budget Ewropew ma jkunx dejjem eh, rikattat. Aħna bejnietna U dinja <laughs> ċajta, jekk is-seta Ewropej m'għandhomx is-seta illi rivedu l-budget melejna nistaqsa għalfejn ikonna eh, se jkollna l-elezzjonijiet Ewropej fl-2014. Eh, nistgħu nifrankawhom dawn il-flus u nerġgħu nsibuhom fl-2019. Aħna mpenjajna ruħna favor l-Ewropa mhux biex ikun hemm xi tip ta' organizzazzjoni intergovernattiva, aħna rridu Unjoni Ewropea li twassal għal politiki komuni għal iktar tkabbir iktar impjiegi nemnu f'Unjoni Ewropea fejn l-impenju jittieħdu bis-serjetà, nemnu f'Ewropa fejn l-istat ta' dritt huwa rispettat u fuq kollox aħna nħarsu, eh, aħna nemnu f'Ewropa illi tħares iċ-ċittadini tagħha f'mument ta' kriżi daqshekk gravi. Grazzi. Grazzi, grazie Presidente Dol. Grazie President Dol. Nadu, s-sala l-President Zvoboda. Grazzi. Tamistas, tas MPCs. L-iktar punt importanti, Sur President, illi semma wara dan huwa abbozz ta' budget huwa bażi għal negozjati U negozjati mandom xaqsu biss eh, ma' dettalji madwar il-prinċipji, prinċipji prinċipali. U l-budget li għanna qoddimna mux wet li nistaw naqblu miegħu għax mandux maġġoranza għal dak ma appoġġ hawnhekk fil-Parlament Ewropew. Provajta jidinna illi kollox serra l-aħjar, imma l-figuri, mux għat jajdunna hekk il-figuri eh, ma s ikun ikunu baxxi bqija imur għall-aħjar, din mhix li nistgħu nemnu. L-affarijiet mhumiex jagħmlu sens, riċerka u żvilupp pereżempju. Għan iktar flus għal dan u dan żgur kien trotta sforz ġenerali, però għanna priorita biss b'ammont żgħar u ma nistax naċċettaw dan. U mhux qed nitkellmu biss fuq paragoni bej il-biraħ u l-lum, Eja kwestjoni ta' x'inhu urġenti issa lum U jiena rajt il-Kummissjoni iktar ma meta kienet tiddefendi il-pożizzjoni. Naħseb jeb eh, naħsbu fuq x'kien hemm fil budget tal-Kummissjoni, issa na' riċessjoni, riċessjoni illi d għaddejja u naħseb illi għanna budget għandi ċikliku li mhuwiex ir-risposta għal problemi tagħna. Il-Parlament ressa il-proposti tiegħu madana kollu inti taħseb illi b biljuni se jinnexxinna namlu da kollu li hemm fil-garanzija żgħażagħ, speċjalment meta wet iqis x'qatem fost iż-żgħażagħ fl-Ewropa? 6 biljun żgur ma se jkunu biżejjed Issa, bil fond ta' globalizzazzjoni għal oħra. dan mhuwiex biżejjed fi żmien meta iktar u aktar impjiegi qegħdin jintilfu minħabba l-globalizzazzjoni u l-effett tagħha. Ittielet il-kompetittività. Ikoll nitkellmu dwar dan, ngħidu rridu nżidu l-kompetittività Ewropea, imma dan ma jistax jinkiseb biss billi naqsu l-pensjonijiet. Infrastruttura qed tieħu aktar minn qabel, imma xorta mhux biżejjed l-agenda digitali, l-infrastruttura fil-komunikazzjoni. Dawn mhux se jiksbu l flus li hemm bżonn taħt il-proposti tal-Konsil. Kif se inħalsu għall-infrastruttura fl-agenda digitali din hija problema kbira meta niġu għall modernizzar tal-ekonomiji tagħna. Għandna differenzi kbar fi tħul fl-Ewropa u anka għat li dejjem jiżdied fin-nofsinhar tal-Italja, per eżempju, tista tara x'inhu ma ħtiġiet jista' x'jista' jsir. President Van Rompuy, il-kapit tal-gvernijiet u tal-istati membri, kellom eh, diskundur benni tamu jina nissima ta' nara xet jiġi f'ċertu zori f'Europa. Is-Sirvan Rumpa jitkellem fuq iktar flus għal-għajnuna fl-ikel u hija ħasra hija ħaġa tal-mistħija li ma jistax nanqas niġġieldu l-faqar kif suppost. Nisema ħafna fuq il-Bulgarija, Rumanija, libertà ta' moviment, moviment ħieles u nisimgħu anka risposti minn ħata Unit u pajjiżi oħrajn. Nafu li hemm Bulgari illi qed jilmentaw mal-istituzzjonijiet però mu jiġri xejn hija ħaċabata li tajt li hemm aktar nies qed jiċċaqalqu għal xhom fqar. Imma hemm iktar iktar fil foqra fil-Ġermanja wkoll pereżempju, kif se nsolvu dil problema jekk il-persuni mhumiex qed jiċċaqalqu minħabba dan. Mhux biżejjed li ngorru minħabba l-faqar u mbagħad ma nagħmlu xejn. Hemm bżonn investiment fl-iktar żoni Eh, foqra sabiex eh, iċ-ċittadini jibqaw emmek u dan huma kontradizzjonijiet sfortunatament bejn dak li ngħidu fis-qarijiet tagħna mbagħad dak li ma nagħmlux f'termini ta' titjib ta' sitwazzjonijiet. U din ukoll mhix ħaġa ċettabbli. Finalment. Fuq kwistjoni tas seba' snin. President Van Rompuy Tista' tgħidilna x'se tkun is-sitwazzjoni budġetarja seba' snin oħra? Jista' jkollna budget li jestendi fuq seba' snin fi Franza fil-Renju Unitu postijiet oħrajn. Kulħadd jaħseb termini ta' sena, seba' snin mhux aċċettabbli. Tajjeb, qed nitkellmu fuq budget massiv, ma dan budget żgħir ħafna. U li tippjana budget żgħirek fuq seba' snin ma tagħmilx fis-sens, ovvjament Għet istamil dak jassumi li ma jkonna ma jkonna tkabir ta' xejf seba' snin, jkonna politika ta' tosterita biss. Il-klawzula ta' revizjoni hija ħaġa tajba wkoll u hija essenzjali jekk irridu nitlu f'negozjati seri mal-Presidenza Irlandiża. Dan iħalli kol impatt fuq il-flessibilità. Għanna konet nitolbu eh, dan għazmin twil. Pero, illum m'għandniex bizzek flessibilità u dawn kienu l-punti illi fl-opinjoni tagħna essenzjali fl-aħħar mill-aħħar mhix kwistjoni ta' ċifri, hija kwistjoni ta' filosofija u dan għandu jkun strument illi jgħinna nimxu l-qoddim. Hemm dawk illi għandhom viżjoni għall-Ewropa. ma nafx il-gvernijiet kollha jistgħu jaqblu mal-viżjoni ta' Sur Cameron, nasib hemm viżjoni oħrajn possibbli. Però fis situazzjoni preżenti rridu ngħidu le għal dal-budget rridu negozjati sostanzjali mbagħad ikonna nkun nistgħu nagħtu l-appoġġ. Grazzi l-Onorevoli Verhofstadt. Grazzi, ma nishtiqni l għonet najt li l-kritika miex lilek sur Van Rompuy, naf li għan xogħol jibes biex sib bil bejn 27 stat bil kapijiet ta' statu gvern kolli id-deċidu b'unanimità. Diffiċli dan ix-xogħol. Tony Blair fl-2006 qal għattiktar ma ser ġemel dan ix-xogħol u qed nisimgħu dejjem l-istess ħaġa darba wara l-oħra, anke din id-darba. L-opinjoni tiegħi u l-analiżi tiegħi huwa li sempliciment jisek qed tikkopja u tippejsja l-affarijiet tal-qafas finanzjarju multianwali ta' daħħar darba. Veru, hemm xi tibdiliet li hemm l-awżar ftit inqas flus għal bidja, ftit inqas ftit iktar flus għal innovazzjoni, 24 biljun 34 biljun fuq seba' snin li huma inqas minn 5 biljun kull sena taktar flus għal riċerka u innovazzjoni. Dan il-budget li qed nitkellmu dwaru dan huwa 4%, 4% tal-budget annwali li ġi allokat minn posta l-ieħor fil-budget u l-Kummissjoni talbet id-doppju ta' dan imma l-bqija kollox kopja ta' dak li kien hemm fl-MFF tal-aħħar darba. Fejn l-aħħar darba kellna bżonn wieħed u erbajn rebate tnaqqis, naqis, naqis, eċċezzjoni, eh, derogazzjonijiet, allokazzjonijiet finanzjari biex nixtru biex niksbu l-appoġġ tal-pajjiżi, imissa għandna bżonn 53 minn dawn l-eżenzjonijiet derogi, tnaqqis, eċetera. Għandi l-lista dejjem inżomma di l-aħħar darba mill tamassur la massur. Din id-darba na 53 eccezzjoni, rebates, earmarks, derogi biex niprofaw nirbħu l-appoġġ tal-Istati membri. Ekket qed jaħdmu l-affarijiet fil-Kunsill u fl-modi fl-2006 ġara hekk u anke llum fl-2013. U dan wasan nettini punt, forse l-iktar punt importanti fl-opinjoni tiegħi. Jiġifieri dan l-MFF huwa problema kbira għax qed joħloq dak li jien u aħna nsejħu deficit fiskali fih dan l-Unjoni Ewropea. Qed nitkellem dwar dan, il-pagamenti li jitresqu għal budget ta' wara, rollover payments. Meta gina kont ministru tal-budget fil-Belġu, dawn kienu diffikultà kbira għalina għala għaliex sena wara l-oħra kellna ammont għola ta' impenji meta mqabbel ma' dawk ta' pagamenti. U wara xar snin kellna l-ikbar dejn pubbliku fit-tmeninijiet fl-Unjoni Ewropea. B'dan mod taħsib. U dan qed jiġri wkoll fl-Ewropa bħalissa. Nista' ntikom xi ċifri. rollover tal-pagamenti mhux tal-impenji li mhux koperti mill-pagamenti kien 60 biljun fis-sena 2000. 130 biljun fl-2006. Ser ikun din is-sena sa tmiem is-sena 230 jew 250 biljun euro ta' impenji mhux koperti mill-pagamenti. U wara dan l-MFF dan l-ammont ta' rollover payments, ġifiri impenji li ma jkunux imħalsa, il-deficit reali tal-Europa ħajkun iktar minn 300 biljun euro. U għalek U għalek mux għet namlu tajjeb, kif għanamlu tajjeb bħalissa l-MFF? Mux għet isir dan, u laqwa mod biex inkopru għal dan u għalli jkunem bilanċ bejn l-impenju l-pagamenti. Kien 95 qabel u għalek l-impenji koperti mill-pagamenti u s sena għal 94 fejn is-soltu mmorru għal 97, 98, anke 100 jekk ma rridux noħol u deficit addizzjonali u dejn ieħor fl-Ewropa, għalhekk uffiċjalment it-trattati qed jgħidu hekk. Ma jistax ikonna dejn ma ma jistax ikonna deficit, imma fil-verità mbagħad wara dan l-MFF ser ikonna dejn totali ta' impenji mhux imħalsa ta' 300 biljun euro fiħdan l-Unjoni Ewropea. Dan wasanni għall-aħħar punt, ir-riżorsi propri. Nistax nifhem x'ġara għaliex il-Kummissjoni kellha proposta tajba, inti sur Varrompoj il-qajta fil-proposta tiegħek f'Novembru, eżattament dak li kienet tipproponi l-Kummissjoni, vat li jibda mill-ewwel ta' Jannar 2021 Umbat FTT taxxa fuq transazzjoni finanzjarji biex bekk il-kontributi nazzjonali tal-Istati membri ikunu jistgħu jitnaqsu. U dak li qed nara llum il-konklużjonijiet xejn, eb kollox. Ħajaħdmu iktar fuq il-vatt, ħajaħdmu iktar biex jikkonsidraw l-FTT. Imma mem lebda mpenta xejn aktar fiħdan il-proposta. U jiena naħseb u din il-konklużjoni tiegħi sur President li dan mhux MFF li l-Parlament Ewropew jista' jaċċetta u naħseb li hemm possibilità waħda biss li tiġi negozjata. Forsi li ndaħlu klawzola ta' reviżjoni u nkella sunset clause li tindika b'moċċar ċar li fiħdan sentejn wara l-elezzjoni Ewropea li jmiss dan il-Parlament u il-Kunsill għal dar boħra japprovawa jekk irridu nimxu l-qoddim b'dan l-MFF. Dan huwa l-unika mod il-qoddim biex dan ix-xogħol jaħdem u l-unika mod biex nsibu qbil u biex bekk tkun demokratika. Grazzi. Grazie onorevole Verhofstadt, la parola. Grazie onorevole Verhofstadt e sono onorevole Duran. Merci, monsieur le Président. Grazie, Sur President. Dan mhux budget li qed tipproponuna hawnhekk, dan proprju eh, <laughs> kollox ħlif eh, il-budget Ewropew mimli eċċezzjonijiet, naqis minn hemm minn hawn fl-investiment f'ħafna oqsma, kollox ħlif budget preżentajtulna jekk weta qabel il-CFP eh, bħal dik tal-luma qabel, dan huwa biss għodda għal ġejjieni għal biex għall irkipru ekonomiku dan qed għadduh ma eh, biex nippruvaw innaqsu il jinnaħseb naħseb li da mhux budget biss fuq il-metodu il metodu għadda minar trasparenza jina ringrazzja l-sur la massur tal-li talab ċifri li għadhom ma waslu n-niex u għamnek aħna għedin floġika li aħna semmorru għall-elezzjonijiet Ewropej eh, Minnar ma nafu xejn li l lien mid-diskussjoni li qed ikonna rridu ngħidu ejjew ħajkonna budget iva nistgħu naħdmu għal budget 2013-2014 mbagħad fuq l-2014 ikonna dibattitu reali fuq il-budget wara l-elezzjonijiet. L-elezzjonijiet issa jatuna indikazzjonijiet tajbin baħna ma nistawx illi nkomplu b'dan il-budget ta' austerita. Jina l-ewwel net irrid nikkummenta fuq it-tnaqqis. Eh, design biljun. Jiġifieri il differenzi bejn il-pagamenti u l-impenji diġà eh, semmejnijom. Daw din jikbru dinha kiex ħaġa li inti tafa aħna tlaqna minn pożizzjoni ta' distak kbir bejn l-istati membri differenti u issa il dak li għamlu l-istati membri fil-kas tal-krizi tal-dejn sovran. It-tielet net, il-kwistjoni ta' rizorsi propji, ebda ftejjin fuq dawn rizorsi propji, l-unika ħaġa li nista' ngħid hija could be kutbi, kullimkien be, dak mux fejjim najdlu jien, unbat fuq il-vat, unbat u fuq l-FTT u kol, naħseb illi aħna ma minnix dak li kena namlu, anzi. Batem il-ribets li jihdu l-Germania, l-Svezja, l-Renju Unit u pajizi oħrajn Din hija loġika li suppostija waħda komunitarja mbagħad fl-aħħar xi elementi ta' flessibilità u klawżola ta' reviżjoni. Għajdu li kif klawżola ta' reviżjoni minn hawn sentejn oħra l-Kunsill Ewropew b'mod unanimu se jkun kapaċi jagħmel dak li ma setax jagħmel ftit ġimgħat ilu jiena ma nifhimx, ma sax nifhem ma nafx kif eh, is-sitwazzjoni eh, se tkun aħjar minn hawn sentejn oħra biex nasu għal deċiżjoni b'mod unanimu. Ġifiri ir-reviżjoni żgur se jkun hemm bżonna, imma żgur mhux l-istrumenti li se jwassalna għall-approvazzjoni ta' dawn il-budgets jew eh, dan il-ċajta ta' budget. Jiena aħna maħniex qed inkunu mhux raġonevoli memxi uh, kunsill illi qed ikun għaqli u l-parlament illi qed jiddelirja. Le, jew aħna rridu ninvestu, ninvestu fir-riċerka, fl-innovazzjoni, u anki l-font tal kohezjoni li jista' jwassal l iktar eh, biex navvanzaw imma l-kriżi għadda għaddejja hemm stati membri li qegħdin f'sitwazzjoni finanzjarja li hija propju ma tistax taqabbilha ma dik li kienet waqt il-perspettivi finanzjarji ta' snin ta' qabel. Ġifieri aħna żgur ma nistgħux naċċettaw dan il-budget, forsi nistgħu ninnegozjaw fuq u ma naħseb illi il- um, il-marġni li għedin tatuna biex ninnegozjaw mumiex suffiċjenti, jien naħseb li dal-budget għandu jirriġi sal-2014 u bat wara nerġaw nitkelmu. Duran, la parola onorevoli. Grazie onorevoli Duran, sal-onorevoli Kalem. Grazie, President. President Van Rompuy, fissem il-grupp tijaj, nishtiq nirringrazzjak għax-xol tal-li wasalt dan il-ftejim. Mux għed nargumentaw li dan il-ftejim perfett, laqqas xej imma huwa bilanċ pragmatiku jagħmel sens, bilanċ tal-kompromess minn dawk il-pajjiżi kontributuri jitolbu nef aħjar u minn naħa l-oħra dawk li jridu jiddefendu l-pożizzjonijiet netti tagħhom tifhimhom. Possibilment forsi jkun hemm riformi eh, importanti tal-Unjoni Ewropea naqbel ma ħafna punti li saru llum, forsi tresiq ta' prioritajiet ta' tkabbir. Forsi nevitaw ir-retorika tal-Sur Svoboda oħrajn Ix-xaqta tama ta' Sur Van forsi mhix strateġija ta' tkabbir ma' għall-Ewropa ma' l-baqar Franċiżi. Kieku stajna tnaqsu t tnaqqis in ġenerali kienet tkun ġusta għall-Istati membri u biljoni biljuni ta' euro iktar lejn l-aġenda ta' kompetittività. Imma l-President eh, tipprova jiddefendi dak li huwa ma tistax tiddefendih 40% tintefku xorta waħda fil-bidja fil-21 seklu li fil-opinjoni tiegħi għajja ġennata. Jien nixtieq ngħid li jiena sorpris minn dan il-ħafna biki li qed nisimgħu minn naħa tal-ħafna rejt minn tal-politiċi imma il-Parlament Ewropew qed jipprova jressaq il resorsi propju minn fejġejjin. Qed jiġu minn bwiet ta' ċittadini tagħna li ħallsu t-taxxi u għalhekk ma mhux raġan mhux eh, xi ħaġa li mhix raġonevoli li jitolbuna nagħmlu iktar binqas hija xi ħaġa li qed naraw madwar il-kontinent Ewropew kollu. Xogħol importanti dwar dan il-patt huwa li mexxejja mill-gruppi politiċi u l-nin kollha f'dan il-Parlament kienu qed jitolbu għal tnaqqis. David Cameron kellu ħafna ħbieb ta' nef aħjar fil-ħdan il-Konsil, sur Rutter mill-Grupp Liberali, sur Merkel, sur Reinfeldt mill-PPE, anki sur Schmidt mill-Soċjalisti kien favur nef aħjar, il-ħodor mandomx Prim Ministru, nirringrazzjaw l-Alla, u għanna kunu grati l-kol ta' dan. Imma ejja naqsam ma'kom posta elettronika li irċevejt il-ġimgħa li għaddiet. Nċif ħafna emails ma dan huwa wieħed minn l-iktar interessanti. Mill-PPE Zaza, għaskonna fli jeżistu daw, imma apparentament jeżistu. X'jaħsbu dwar dan il-budget? Nikwotalkom. Pat wara xurt sħaħ ta' negozjati li rappresenta bilanċ tajjeb, il-Parlament Ewropew għandu jivvota b'mod responsabbli favur il-tnaqqis tal-budget u miżuri ta' austerità tal-Europa. Membri tal-PPE jamlu tajjeb kiku jisimaw mill-naħa taż-żaza tagħhom. Issa nindirizza l-punt li, li, li sar fuq l-FTT dal-ħodu. U minn ħafna membri dal-ħodu. Dan huwa budget ta' deficit. U l-mistoqsija tiegħi hija sempliċi hija din. Kull budget f'dan l-aħħar ma, ma ġarax kas bħal dan fejn il-pagamenti ma bdewx laħqu mal impenni Il-koll nafu xieġri sena wara l-oħra, ħadd ma semma dal-punt imma Sur Schulz, il-President semma dan fil diskors l kunsill din l-idea ridikola ta' vot segret kun ta' daħ tispiċċa l-Parlament Ewropew kun ta' daħ għaliex inkella l-elettorat ma jkunx jaff kif ħan votaw fuq dan il-ftejim, dan huwa vot importanti, wieħed mill-iktar importanti u rridu niddefendu l-pożizzjoni tagħna għal dawk li ħalsu t-taxxi fl-Unjoni Ewropea. Għalek, President, dan mux pat perfett, imma jekk dan parlament rrit juri li jista iżomma setat tiegħu bir-responsabilità xirqa, allura jiena naħseb li għana napoġġawa. Jekk il-Parlament jiddikjara gwerra kontra Kunsil, naħseb li l-koll imbatu. Grazie, President. Grazie, onorevoli Callanan. Grazie, onorevoli Callaghan. Nadu s-saqa l-referi tal Sor President, Sor Natal kont sorpriż ma xalt il-television u eh, fodba kisa f'Liverpool rajt illi ħajkun tuħ fil-budget Ewropew f'termini reali sam il-bidu ned din l-ewwel darba. U jiena għat fl-aħħar id l Cameron rebaħ rebħa storika għal poplu tal-Unjonit, un batat, stenna, stenna naqra. Fejnu dettal illi muxet nara meta ħarisna mbagħad iktar mill-qrib rajna illi kull ma rajna kien mhux ċanga kif ngħidu frenju Unit ma laħam taż-żiemel. More EU horse meat. Iktar laħam taż-żiemel mill-Unjoni Ewropea. Li sibna kien illi l-ekkim seħa rebħa ta' Kamerun kienet vojta għaliex għal għal kemm għandna 36 biljun euro l-ammont huma biss eh, ftit, ftit ħafna u l- minħalla 16 fil Unit se kollha ħallas iktar il kontribuzzjoni tagħna se jkomplu jiżdiedu sena wara sena. Tista' tkun eh, rebħa apparenti għal Cameron però żgur mhux ħaġa tajba għal Renju Unit. Xi ħallasna 53 miljun kuljum fil-budget Ewropew ma jiġux nħallsu aktar ċentezmu iktar f'organizzazzjoni illi ila 18 sena sa ma taħdimx kif supposto biex nkomplu eh, eh, niddeġeneraw situazzjoni il-Parlament Ewropew irid jivvota b'mod sigrit. Nitlobkom, minn xiex qed tibżaw? Qed tibżaw mill-Parlament Nazzjonali tagħkom lura f'pajjiżkom jew qed tibżaw iktar miċ ċittadini li tellawkom hawnhekk? li tivvota b'mod sigrit fuq kwestjoni importanti li teffettwa l-konsekwenza T'akom, fi żmien ta' storita hija ħaġa taċ-ċajd ta' Repubblika tal-Banana mhux ħaġa demokratika. Azzjonijiet bħal dawn jgħinu ikabru l-sfiduċa fil-Unjoni Ewropea u mhux kombinazzjoni l-lum starriċ l-opinjoni pubblika fil-Financial Times zaħid moċċar illi għanna 50% ta' tal-poplu tal-Renju Unit jitlaq għal kollox mill-Unjoni Ewropea nishtiq nifirħilkom, nirringrazzjakom, grazzi ħafna tal-li u rejtuna tassew għalfin edinaw. Grazie, la parola al... Ja, dank u wel. Eh, ik ben blij dat we allemaal hier zijn om van gedachten te... zien. Newgos li għanna din l-opportunità dan l-skambju ta' opinjonijiet jekk l-istati membri jriduna naqsu fuq livell nazzjonali hija ħaġa ġusta li fl-Ewropa nħarsu ħarsa madwarna u naraw nistaw xukoll nfadlu aħna wkoll. Għaliex il-biljuni li qed nitkellmu fuq hawnhekk se jitħallsu minn ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Il-pjan budġetarju li għandna qoddimna bħalissa madana kollu jitkellem biss dwar eksklużjoni soċjali minħabba disprozzjoni impliċita li hemmhekk aħna ma nixtiequx li nkomplu naqsu l-persuni foqra fl-Ewropa u dal-pjan hekk qed jitlob Sur Van Rompuy, hemmhekk jidru sbieħ, pero hemm proġetti palitur galileo GMES u dawn qegħdin taħt l-istess titlu bħal programmi ta' żvilupp soċjali. Fi żmien ta' kriżi, il-flus għandhom morru direttament lejn iċ-ċittadini. Proġetti għaljien ifisser innaqsu l-ispiża għall-ispiża soċjali, speċjalment għaż-żazaħ u l-SMEs. Dawn għandhom biċċa xogħol ibsa meta jkollhom qudiemhom proġetti pal Galileo u ħajkunu qegħdin laqtu letteralment u għal xansan proġetti għazzazax il-flus se jkollhom jittiedu minn proġetti soċjali oħrajn. U jiena naħseb li dan se jkompli jasal il-budget soċjali fl-Unjoni Ewropea u jasal ukoll il-budget għal dawk li lanqas jistaw. Dawk huma l-ħajbatu l-ektar fil-budget Ewropew, jekk aħna seri fuq budget soċjali wis nibża illi tista ċara ċara b'mod ċar li ftit fadal għall anzjani għal taħriġ dawn ukoll qed jispiċċaw vittmi ta' dan kollu. Irridu nkunu irridu noqgħod attenti li fuq tibdil kien hemm nimxu qudiem mhux lura anke s-sajt qed jiġi ħallas mill-istess eh, titlu taħt il-budget tal-agrikoltura, CAP u CAP u s-sussidja l-siepri għedin hemm biex iżidu l-produzzjoni u dan se jkompli ħeġġeġ iktar bidja intensiva. U dan x'ifisser fisser għall-ambjent għall bdiwa Zaru medji mhux se jkunet għawdu minn da s-sussidji. għal daqstant għal daqstant għall-ambjent xejf dal għall-grupp tagħna u naċċettabbli l-ambjent jitwarrab dan il-mod. Għanna bżon garanziji adenkwati għal pjanijiet ambientali b'saħħithom inkella ma nistawx naqblu. Jina nemmen li dan il-pjan mhuwiex budget iktar soċjali u iktar ekoloġiku, mhix kwistjoni ta' aktar jew nqas budget imma li u l-flus aħjar. Grazzi, onorevoli Liotar, nadu għall-onorevoli Stashen. Oh, Laat ik beginnen met iets positiefs. Grazie, president. Staqt nitkellem l-ewwel fuq pożittiv. Għall-ewwel darba l-budget tal-Unjoni Ewropea qed eh, jgħaddi minn xejriet negattivi u sissa rajna birbla blaqih Dis darba tista' tibgħu organizzaw l-affarijiet mod differenti. Din ħaġa pożittiva, però messaġġ pożittiv dajjef ħafna. Nisan nabu ba ħela ta' flusa minn ħala 16 u fil-vant un nofsinar ta' l-Europa l-problemi mux sen indirizzawom. l spiza ta' CIP ta' 40% għadem mek, salari olja tal-eurokratiċi tiġu imħarsa u proġetti l-kbar għadhom hemmhekk ukoll mannix biex niftaħlu, specialment aħna fl-Olanda. Kollox jiddependi fuq tkabbir ekonomiku li għan eżistenti. U uh, il-parlament ser jimblokka dan mux minħabba li ma rridux nofq l flus Il-parlament huwa kontra minħabba illi jixtieq jara l-affarijiet jimxu b'mod differenti. Il-PP li tiktar flus iktar ħela l-Alder Greens l-SND rridu jaħdmu b'baġit akbar. Interessanti tħares lejn il-VVD u gruppi l-oħra differenti u kif dawn jissegwu l-linja tal-partiti tal nazjonali, partiti fuq livell nazjonali, ħarsu lejn partiti olandizi. Għetti jappoġaw il-Scholz u il-Verhofstadt il-federali. il scholz u il il federali il et jappoġġaw istituzzjoni li tiddefendi d-demokrazija fl-Unjoni Ewropea ma l-Parlament Ewropew mhux tant demokratiku trasparenti għax li ssib taħt il-wiċċu li għalkemm nitkellmu fuq trasparenza xorta jridu vot segret. Sabiex ħadd ma jkun jaf kif ivvotaw. Grazzi, Nevel Stasen. Naddu s-sep għal-President uh, Barroso. There were no direct questions. Kien xemm mistoqsijiet diretti għax dan kien il-ftajim tal-kapit gvern, il-komissjoni ma dawn il-kwistjonijiet. Ma danna kollu xaqtin nieħu din l-opportunità sabiex ngħid dan. L-ewwel net nifhem it-ħassib espress minn ħafna mill-mexxejja tal-gruppi. Il-mistoqsija sa hi kif se niproċedu minn hawn. Ser nagħmlu issa se jkun il-pass li jmiss. Jiena nemmen il unjoni Ewropea għandha bżonn għafas ehm, multi u koll uħut minnkom jazbu illi nistaw nieħdu tri oħra u nimxu sena b'sena jina ma naqbilx. Jina ma naqbilx appuntu u għaliex għaliex uħut mir reġuni tagħna pajjiżi tagħna li ktar dawk vulnerabbli għandhom bżonn investment issa. Li t-posponi ikun żball. U jekk ma jkollokx MFF kif suppost ma jkunx kredibbli li naqblu fuq il-bażi legali li għandna bżonn sabiex nonfqu flus, ninvestu flus ibda mill-ewwel ta' nhar 2014. L-appell tiegħi lejkom u l-Kunsill hu illi timpenjaw ruhkom f'negozjati serji sabiex niksbu riżultat għall-Ewropa Ovvjament għed iżom dejjem f'moħħu l-prinċipju ta' responsabilità Ewropea. U fil-fatt, fil-kommenti introduttivi tiegħi, ressaqt punt fuq x'tista' tkun direzzjoni għal negozjati seri, negozjati reali. Ġifiri, diskussjoni serja fuq il-flessibilità. Nirrepeti dak li għat fil-kommenti tiegħi ta' introduzzjoni u dak li għat anka fil-Kunsill Ewropew innifsu mingħajr livelli adekwati ta' flessibilità l-MFF kif miftijem fost il-kapit ta' stat ma jistax jaħdem. Il-Kommissjoni taħseb illi differenza ta' 50.5 biljun euro bejn impenju pagamenti fil-MFF rimis jista' jiġa ġettati ġara darba jkonna flessibilità adekwata sabiex nkun nistgħu nippermettu l-Unjoni Ewropea timxi kont l-obbligi tagħha taħt it-trattat. L-aktar skont artiklu 323. Għal dan għandna bżonn kondizzjonijiet oħra wkoll possibilità li jkun hemm carryover u jinnużaw marġni taħt tejt minn sena l-oħra. Dan huwa punt kruċjali u fil-fatt dan huwa importanti meta nitlu f'negozjati, meta intom titlu f'negozjati mal-Kunsill Il-Kommissjoni ovvjament l-esta tassisti sabiex mhux biex inħarsu lejn il-livell ta' pagamenti, ma narabu ukoll dak li jintefa sena wara sena fil-periodu tal-MFF. U jekk wieħed jipparaguna l-periodu preżenti mal-MFF li jmiss, il-figuri qed jgħidulna illi fl-ewwel sitt snin ta' dal-periodu ta' MFF Ovvijament nistax nitkellem fuq l-2013 li xadna fil-fazi ta' implementazzjoni fl-aħħar sitt snin infaqna pala medja 122.2 biljun fis-sena f'pagamenti attwali. Issa mhux qed nitkellem dwar impenji mhux qed nitkellem dwar eh, limiti massimi, qed nitkellem fuq pagamenti reali pala medja. Għalhemm perjodu jmiss, għall-MFF li jmiss, b'limitu massimu ta' 9.08 biljun, il-pagament medju jista' jilħaq 129.7 biljun. Ġifiri, 75 biljun aktar f'pagamenti kull sena matul is-seba' snin. Ovvjament kollox jiddependi issa, mhux kollox imma ħafna jiddependi fuq soluzzjoni ġusti fin ta' flessibilità bejn il-kapitli, flessibilità bejn kapitli u anke flessibilità bejn snin għaliex li jiġri kull sena u li ħafna morru l lura lejn l-istati membri għaliex dawn ma jkunux ġew implementati din hija realtà għanna għandna llum. Dan minħabba in-nuqqas ta' sorbiment li għandna fl-istati membri, ħafna minnhom għandhom livell inkredibilment baxx ta' assorbiment ta' finanzjament u nasib li huwa possibbli kif ikun hemm rieda tajba miż-żewġ naħat illi nsibu soluzzjoni illi tippermettilna nsibu kompromess fl-aħħar mill-aħħar. U għal daqstant jingħad bliktar moċċar illi l-affarijiet kif huma mhux se jaħdmu. U naħseb li din jasqerja b'saħħitha ħafna. Qed ngħid dan qudiemkom għaliex għad l-istess ħaġa fil-fatta mill-sqarrija li mnizla fil-minuti tal-Kunsill Ewropew, però bi-flessibilità kif suppost mhux biss carryover bejn sena oħra immanka permezz ta' riservi skont riżultati xaġri ftiem fuq għall kunsill Ewropew u anka il-regola in fejn permettu dawk pajjiżi li ma jistawx jonfqu sentej wara l-impenni ma jkollhom sena oħra żejda sabiex jonfqu l-flus hemmhekk u anka trasferimenti bejn titlu ieħor permezz dan kollu nistgħu nsibu mod kif nimxu l-qoddim fil-ġejjini, però mhux qed nagħmel ta' biru din se tkun ħaġa faċli, ħajkun negozjati diffiċli, perswas ta' dan kont qed niddiskutu di kwistjoni diġà mhux biss mal-President tal-Parlament Ewropew anke mal-President tal-Kunsill il-Presidenza preżenti, jiġifieri l-Prim Ministru kien mill-Irlanda, u jiena perswas li kikunem hemm rida tajba fl-aħħar mill-aħħar insibu xi tip ta' kompromess. Għaliex dal-budget jew din l-MFF hija ta' importanza kbira l-investimentu tkabir fl-Ewropa u anka għal solidarità u koeżjoni. L-iktar reġuni vulnerabli jridu b'mod estrem palissa ċertu reġuni għaddejjin minn situazzjoni ta' emerġenza soċjali u dan huwa l-appell tiegħi lejkom għamilt l-istess appell il-Kunsill Ewropew għadni nemmen illi huwa possibbli illi jien xinna naslu jekk dan l-ispirtu jitħaddan mill-Istati Membri u l-Parlament Ewropew. Grazie, Grazie. Issa nagħti il-mikrofonu l-President Van Rompuy. Grazzi, Sur President, Sis kollegi. l għennet nixtieq ngħid li ejjew ma nibdewx dibattitu fals, jiġifieri bej dawk li huma Ewropej tajbin u dawk li huma Ewropej zina, l-Ewropej zina, huma dawk li huma kapijiet tal-istatu tal-gvern, mhux se noqgħod nispeċifika minn huma tajbin imma jiena nqis ruħi bħala Ewropej tajjeb. Jiġifieri ejja ma nibdewx dibattitu ta' dan it-tip. Mhux dibattitu laqas bejn dawk li huma responsabbli u dawk li mhumiex kif kien hemm min insinwa. Ebda e, xejn minn da jiena nitkellem dwar il-Kunsill Ewropew hawnhekk. Ovvjament il-budget Ewropew huwa kompromess, mhux ovvja kull budget huwa kompromess dawk li kellem responsabilta li joħorġu bil-budget nazjonali u koll għamlu kompromess għat ma kien xie beauty contest jew xie kapolavur dejjem kien kompromess u il-budget Ewropew bejn l-interessi nazjonali u l-interessi Ewropej, ġifri l-interess ġenerali. Dan huwa kompromess u koll bejn dawk li qed jixpronaw politika ta' konsolidazzjoni budgetarja dawk li xoħut la politika ta' austerita u oħrajn li jiddefendu politika ta' tkabbir pik. fil ferma tijaj, sibna kompromess bejn dawn iż-żewġ tendenzi. Iva, ovvjament, hemm strateġija f'dan il-budget Ewropew. Strateġija għaliex Fl-istess ħin aħna rridu innaqsu il-livell tal-ninfiq dan dak li aħna qegħdin nagħmlu fil-biċċa kbira tal-istati membri ma fl-istess ħin irridu nipprivileġġjaw dak l-infiq illi għandu valur miżjud dak l-infiq illi jixpruna politika ta' tkabbir, ta' impik u anki ta' ġlieda kontra l-faqar u fiħdan l-Unjoni Ewropea kif ukoll barra minna Hemm filosofija, hemm strateġija li fuq huwa msejjes dan il-budget. Imma din il-filosofija irridu nżommu kif f'sitt ċirkostanzi li huma diffiċli ħafna. Mela, ejjew ma nibdewx dibattitu illi musej wassanna kien. Kumment ieħor. Dan huwa budget li jirrappreżenta sfortunatament wieħed fil-mija tal-GDP. U anki dawk li huma ambizjużi ħafna għall-Ewropa, ma smajt li kien hawn xi ħadd li appoġġa budget ta' 1.5 jew 2%, aħna limitati niddiskutu fuq 1.1, 1.4 fil-mija jiġifieri il-marġni u ma tant li ma jistawx jifirduna kompletament, mux anki jina nishtiq li konna budget ikbar bħal ħafna minnkom, imma anki fil-Parlament Ewropew minn tomx sessibu xi ftejim fuq budget li huwa doppju ta' dak li hu l-lum. U għalek, hemm bżonn li dan id-dibattitu nibdewh minn fejn għandna nibdewh budget li huwa wieħed fil-mija tal-GDP tal-Unjoni Ewropea ma nistgħux insolvu l-problemi kollha ta' qat ta' faqar u ta' tkabbir fl-Ewropa. Huwa biss kontribut min-naħa tal-budget Ewropew, kontribut favur politika illi trid tiġi implementata fuq livelli differenti u anki u speċjalment fuq livell nazzjonali, hemmhekk fejn hemm il-mezzi budgetarji li se jkunu ħafna ikbar anki f'perjodu ta' konsolidazzjoni budgetarja. Il-budget Ewropew mhux strument antiċikliku kif wieħed jista' jkollu budget antiċikliku budget ta' wieħed fil-mija tal-GDP u nistgħu niddiskutu wkoll fuq l-aspett antiċikliku ta' eh, budget soħrajn fuq livell nazzjonali. Ġifieri rridu nżommu f'moħħna sens ta' proporzjon. Mhux qed ngħidilkom xejn ġdid qed ngħid sempliċement dak li naħseb għandu jkun il-punt ta' tluq tagħna. Mbagħad it-tielet komment tiegħi mux qed nitkellmu dwar ċifri imma dwar strateġija. Jiena tilkom illi hemm strateġija li fuqa huwa msejjes dan il-budget. Imma meta wieħed jitkellem fuq budget minn ma jitkellem fuq iċ-ċifri, qed jitkellem eh, eh, fuq eh, bar li ma jkollux birra. Aħna li nitkellmu hija ma dan huwa replika ta' dak li rajna dik is-sena ta' mhux kollox nistgħu nġibu fix-xejn, kollox nistgħu nibbanalizzaw, kollox jista' jsir rilevanti. Meta nitkellmu dwar kapitlu fuq il-kompetittività l-politika ta' tkabbiru tal-impjek, din se tinżied b'37 fil-mija meta mqabbel ma l-perspettiva finanzjarja li ta' qabel, ġifiri 37% mhumiex xejn dak mhux xi ħaġa li kopjajni għam il-perspettivi finanzjarja ta' snin ta' qabel. Din hija żieda enormi. Jiġifieri wkoll żommu naqra sens ta' proporzjon hawnhekk. Dan huwa budget antisoċjali zammejna nsi saħan sitra zidna il-sem ta' l għal pajizi fil-fond ta' kohezjoni ġifiri dawk li għandhom l-iktar bżon. Zammejna u koll il-program għal dawk li huma l-iktar fil-bżon, anzi mux tal-li zammejni zidniħ. Zammejna u koll il-program għal għajnuna l-izvilup Zammejna u koll f'moħna l-anijiet tal-millennium taħanna program ġdid fl-aħħar fażi tan negozjati għaż edha jġifiri jiġifieri 6 biljun euro oħra. Dan huwa budget illi għandu strateġija ekonomika. U għamnek qed nirreferi għal 37% ta' zida u għandu huwa budget ukoll li eh, għandu elementi soċjali. Mbagħad id-differenza bejn il-krediti ta' impenn u krediti ta' pagament. Eh, eh xaħat referra għall-esperienza tijaj bħala Ministru tal-Budget Iva, jena dejjem rajt li kienem differenza bejn il-krediti ta' impenju dak ta' pagamenti, inkella ma jkonix nambuhom il-krediti ta' l-impenn. Fl-2005, u naf Eh, u sabu sanajt eh, kif għal Giver Hofstadt biex nkun tħuli ta' imma mux se namel dan il-dibattitu eh, fuq livell personali, imma konċ għamnek fl-2005 fil-Belġu kien ah, Prim Ministru ieħor. Issa differenza bejn il-krediti ta' impennu dawk ta' pagamenti kienet ta' 3.5% waħna qatt ma tkellimna dwar dan. Issa, għanna differenza ta' 5.7% imma kontra dak li ġara seba snin ilu aħna id-diskutejna b'mod ċar ħafna blajnuna loġistika tal-Kommissjoni fuq kif nistaw eh, namlu, namlu tajpa differenza bejn il-krediti ta' impen u dawk ta' pagament mhux se noqgħod nidħol f'ħafna polemiki mingħajr bżonn imma meta jiena not flimkien il-kredit tampen kollha li saru f'dawn l-aħħar seba' snin nasal għal total ta' design. Disamija u wieħed u design U meta not flimkien il-krediti ta' pagament li ġew approvati mill-Parlamentu mill-Kunsill nasal għal iktar minn 100 biljun euro għal-menu. Ġifiri 875. Jiġifieri dejjem hemm differenza, ma l-ikbar differenza li hemm issa hija li aħna ħloqna mekanizmi ta' flessibilità li huma uh, dak li bl-Inglis insejħulhom maximum possible. Naħseb illi diskutejna fit-tul u fid-dettal u issa se nkomplu diskussjoni mal-Parlament. It-tielet element meta jiena nħares tejn il-krediti ta' pagamenti għal perjodu tal-MFF ta' qabel nasal għal 800 75 biljun. Jiġifieri 303 inqas mill-livell illi uh, wasalna li ħissa jiġifieri 908. Jiena nixtieq nitkellem fuq dawn l-affarijiet skont iċ-ċifri u bbażat fuq dak li ġara fl-modi u b'dan l-element ġdid ta' flessibilità u naħseb illi din hija problema illi nistaw insibu tarfa. U l-aħħar punt. Ovvjament hemm bżonn li ninnegozjaw tajġ kemm il-darba għat waqt il-Kunsill Ewropew u waqt 30 sija ta' diskussjoni diġà tkellimna fuq dan, anki f'Novembru tkellimna fuq dan. Għadna illi hemm bżonn illi nasdu għal fejjim Eh, bejn 27 stat membru kondizjoni sina kwa non imma dan mux ma jkunx it-tmim tal-proċess għax iridu ninnegozjaw. Ġifiri fil-test tal-konklużjonijiet hemm iva eh, elementi li għadhom pendenti fuq il-flessibilità, fuq il-rizorsi propji, fuq il- il-politika eventuali ta' revizjoni u klawzola ta' revizjoni, il-Konsill Ewropew huwa miftuħ huwa lest li jaċċetta klawzola ta' revizjoni hemm ħafna mezzi Eh, u ħafna affarijiet illi wieħed irid jitkellem fuqhom meta nitkellmu dwar reviżjoni. Imma jiena nitlob lill parlament Ewropew biex jaħsibha darbtejn qabel ma eh, jiddeċidi li jrid politika ta' budget annwali għaliex bekk intom ma tkunu qegħdin tagħtu ebda perspettiva lil daw kollha illi huma impenjati fir-riċerka u l-iżvilupp, daw kollha illi huma organizzazzjonijiet li mhux governattivi li qegħdin jitolbuna perspettiva lil dawk iż-żgħażagħ qiegħda kollha. Lil dawk illi għandhom tama kbira f'ċerti oqsma kruċjali tal-budget Ewropew. Nitlobkom aħsbuha darbtejn qabel ma tibdew titkellmu dwar possibilità li konna budget annwali għaliex imbagħad vera jkun hemm copy-paste. Ma jkun hemm ebda riforma nibqgħu blokkati fuq il-krediti tal-2013. Inkunu sempliċement qegħdin nestendu il-linji illi eh, li rridu waslu għal sena sħiħa, ġifiri budget plurianwali jati perspettiva, jati ta' mata ġejjini budget annwali jwastanna eh, għal situazzjoni fejn irridu niddiskutu ta' kull sena, naħlu ħafna enerġija, naħlu ħafna żmien. U aħna dan wara kollox għal budget li jkun limitat ħafna. Dan il-budget multianwali huwa strument politiku li fih fih innifsu strateġija u filosofija f'ċirkostanzi illi huma diffiċli ħafna. Iva, veru, dan huwa kompromess Jena mandi ebda problema li nammettih dan imma qabel ma nibdew nfittxu l-alternattivi nistidinkom illi taħsbu darbtejn u anki tlieta. Eh, ora kiedu għal. Issa nitlob il-kollegi li ħajitkellmu jirrispettaw b'mod rigorus il-ħin allokat lilhom biex bekk nikonkludu fil-ħin stabilit anke għaliex il-President Varron poi irid jitlaq. Nibdew bil-Onorevoli Stassen għal minuta. Nikjożbok. Grazzi President. Zon fil-qasir. Ħafna presidenti semmow l-aspetti tekniċi ma biex jihbow wara l-verità li suppost għandat feċ. Rridu naraw ir-responsabilità li għandhom l-istati membri. Bħalma qal il-President Schulz 16 biljun euro għal-Istati membri xifissru, fisser li l-Unjoni Ewropea tkun falliment, xifer ta' falliment, u dan għandu xjaqsam ma' 500 miljon ċittadin. Punt ieħor huwa skandlu li rendu jkun hemm talba għal vot sigriet. Dan qed xekker id-demokrazija u għalhekk jekk iċ-ċittadini ngħidu li qed jħarsu x'imkien ieħor mhux taf xejn. Il-President, grazzi issa minuta l-Onorevoli Liotard. Grazzi. Sur Varrampoj. Inna najdu le le, imma xorta t-tibqa t-webbes rasek t-defend il-pjan tijak, imma jiddispieċini najt li il-pjan tijak eh, ma tantx qed jurina wis xinu ma ċifri reali dawk li ħajolqtu l-iktar li huma zvantagġati u dan xi ħaġa ħafna għal żmien ta' kriżi. Irridu ngħidu l-affarijiet ċari kif huma liċ-ċittadini tagħna u dan mhux qed naraħ fil-pjanti u kolek nittama li tistaw tervedoħ sostanzjalment. Issa l-Onorevoli Messerschmidt għal minuta u nofs. Grazzi, President. Grazzi. Jiena xtaqt li kunem ruol eh, iktar importanti tal komissjoni f'dal ftehim u ftehim pozittiv għall europa iżdaħna sodisfatti għaliex id-Danimarka rnexxiela tikseb naqis daqs kemm għandhom ir-Renju Unit, dan huwa ġust bħala eżenzjonijiet fiskali kważi 40% tal-budget komunitarju meta mqabbel ma tnaqqis eh, li kien hemm fin-naħa tal-bidja li ħafna drabi jkun taħsara flok ta' ġid. Barra minn hekk hemm ukoll il-kwistjoni ta' vjaġġar tas sede tal-Parlament bej Strasburgu u l-Brassell u l-darba li konna l-plenarja fi Strasburgu. Però nishtiq ngħid xi ħaġa dwar il-proċess. Il-proċedura kollha li kien hemm viżavi il-Parlament u l-Kunsill. Il-Kunsill għandu 27 stat, il kapit ta' statu ta' gvern, eletti eh, direttament u kienu responsabli u għalek il-taqaw biex jaslu għal ftejn u ovvjament kompromess. Imma hawnhekk fil-Parlament Ewropew x'qed jiġri? Aħna xorta waħda nirrappreżentaw il-poplu Ewropew u fi żmien 14-il jum xorta waħda rridu nivvutaw ukoll. Din hija fażi mill-ħidma Ewropea u għalhekk dan il-Parlament Ewropew ntenni rappreżenta nofs ċittadini Ewropej iżda l-kapijiet ta' statu, l-kapijiet ta' gvern huma verament responsabbli qudiem il-Parlamenti Nazzjonali tagħhom. Hija farsa mhux demokrazija li għandna hawnhekk. Grazzi sal onorevoli Kalamin. L-ewwel nett ma nafx jekk naqax fil-kategorija ta' Ewropej tajbini Ewropej ħżiena, kif qal sur Varrompoj, ma nafx. Punti ħolli ma tqajjimx mill-ħrajn huwa negozjati bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea fuq l-FTAs. Komplikat ħafna dan diffiċli li twettaq fil-prattika, konklużjoni ta' suċċess ta' dan jagħmel iktar tkabbir l-Ewropa milli kwalinkwa somma żgħira li qed nargumentaw fuq għall budget tal-lum għalek nilqa li għandu jkun hemm dan u nittamaw li negozjati jkunu ta' suċċess. Rridu titjib dal-budget, oħrajn rridu inqas infiq fuq il-bidja, inqas infiq fuq l-amministrazzjoni tal-istituzzjoni ta Ewropej nistgħu nagħmlu iktar, imma l-impressjoni tiegħi huwa li l-Parlament ħajvota favur dan il-ftehim għaliex l-alternattiva tal-budgets nazzjonali annwali jaqar flok aħjar. Ma tkun redikola nivvotaw kontra l-MFF. Jekk ħat votaw kontra għamlu hekk, imma għamluha pubblikament, kolkom koraġġ, mhux minn wara il-kwinti u kolkom vot sigrit għal dan MFF. Grazie. Grazzi, issa l-onorevoli Duran għal minuta. Grazzi. Erba punti sur President l ewwel net Iva nistaw neħxu minnajr SFP minnajr il-mekanizmi da kollox jeżisti u jipermettuna li namlu dan u bat il-filosofija ta'kom miex ċara, miex trasparenti, jena ma fimtiex u ma nafx li ma filosofija msejjes il-budget ta'kom impenn plurianwali anki xta namlu fl-istati membri ma nix programmi plurianwali għal-reċerka u affarijiet oħrajn da mux argument li inti għettaj għajdinna li minnajr għafas eh, multijanwali, ma jistax konna programmi multijanwali, wieħed ma nistax innaqsu dejjem innaqsu. Intom qed titkellmu biss dwar 37% CVFP tal-2007-2013 imma inta qed tqablu ma tnaqqis ta' 24% meta ma mal-proposta tal-Kummissjoni li kienet eh, għall-2013 ġifiri rridu ngħidu l-affarijiet kif numa għalek nitolbok illi terġa' taħseb darbtejn jew anke tlieta fuq dawn it-tlet elementi qabel ma tieħu pożizzjoni ħarija tiegħek. Grazie l-Onorevoli Verhofstadt tal-minuta. Iva, żewġ punti, President, l-ewwel fuq l-ammont għal budget annwali, l istess ammont għal titlu wieħed A huwa 15 biljun issa fl-2013 u jsir 15.6 biljuni fil-proposta tiegħek. Walek eżattament kważi 120 200 300 biljuni ma kważi kważi l-istess. Dawn il-konklużjonijiet tiegħek li qed referi, l-istess bħal tal-2013, u għalhekk m'hemmx differenza jekk ikollok aspett annwali. It-tieni net, hemm problema ta' dejn u ta' deficit dejjem jikber tistaw tfet u tajdu li forsi mhux qed jizdiet, imma le, qiegħed jizdiet u fil-konferenza tal-Presidenti irrid ikun hemm karta forsi permetti li ninqassam lek dan il-karta fejn kien hemm żieda kienet 60 biljun fis sen 2000, issa iktar minn 200 biljun u mbagħad ħassir 300 biljun. U naħseb li kulħadd irid jara dan, kulħadd fil-Parlament Ewropew irid jara li dan l-MFF qed joħloq deficit strutturali. U għalhekk nitolbok il-permess biex naddilek dan id-dokument, nqasmu l-kulħadd biex kulħadd ikun jista' jara bajnieh x'qed jagħmel l-MFF biex jibni deficit. Grazzi l-Onorevoli Verhofstadt, issa l-Onorevoli Kalfin għal erba' minuti. President, President tal-Kunsill, jina mux qed niddubita l-vizjoni Ewropea tiegħek, imma diffiċli tikkonvinċina l budget li ġie adottat mill-Istati membri huwa pro-Europow. Jiena id-dispieċini ngħidlek li l-argumenti li jatressa l-lum huwa li qed jottela bil-ċifri imma mhux qed tgħidilna eżattament x'inkiseb x'inkiseb. Intom sibtu l-inqas denominatur komuni li uħut joġobhom, uħut li jridu jsaħħu li jridu jirdu l-politika Ewropej qabel ma joħorġu mill-Unjoni Ewropea u dan kien il-bażi tal-kompromess li qed naraw fuq il-budget u r-reazzjoni tal-gruppi differenti fil-Parlament Ewropew jitkellmu ċar dwar dan jekk issegwi r-reazzjonijiet li kellek hawnhekk. Inti qed li miftuħa diskussjoni bbażati fuq fatti u ċifri. Iva, hemm żieda fil-titlu wieħed A, imma din iż-żieda ġejja l-aktar jew biss minn li ċaqlaq ċertu fondi mill-koeżjoni għal titlu wieħed A li huwa l-faċilità ta' Connecting Europe. Xejn aktar xejn inqas. Nistantik xie ċifri tal-OSCD dwar nefqa r reċerka u l izvilup Musa se noqgħod nagħmel dan tista' tagħmel ir-riċerka tiegħek, imma iktara n-nefqa għal pajjiżi fl-2010 li d-ġawwa bej 60 sa 100% tal-Unjoni Ewropea dawn il-pajjiżi ġi minn huma l-Ġappun, Korea, l-Istati Uniti u l-Iżrael. U dawn ser jonfqu iktar minn dan u sal-2020 aħna ħanonfqu ħafna inqas minnhom. U għalhekk ma nistax ngħidu li l-budget Ewropew ħajkun miżjut u missen laħqom ma dal-pajjiżi, mhux possibbli. Qed nitkellem kont qed titkellem dwar il-qat fost iż-żgħażagħ. Ta' bil ħak dan huwa soluzjoni soluzzjoni eċċellenti, ma nħarsu lejn ċifri. 3 biljuni iktar. Il-3 biljuni l-oħra ġejjem mill-Fond Soċjali Ewropew li ġej jeżisti. Intik xi ċifri oħrajn tal-OECD għall-stati membri ta' zona euro sabiex iżommu il-garanzija ta' zaza bbażati fuq il-modell svediż għandek bżonn 21 biljun kull sena fiż-żona euro biss. Ejja ngħidu li dan huwa 30 biljun kull sena mill-Unjoni Ewropea kollha. Il-budget Ewropew ikollu nefqa ta' 6 biljuni għal seba' snin. Xiġri dwar dan? Sabiħ ħafna li nitkellmu dwar għad fost iż-żaza, sabiħ nitkellmu dwar il-politiki, imma meta tara l-impatt reali x'inhu fuq dawn l-ammonti minimi naraw li dan mhux se jaħdem. L-istess japplika għal koeżjoni. Għandek il-fond tal koeżjoni u għandek iktar reċipjenti, iktar nies li jridu l-fondi. L-estajt li L-ekonomija Ewropea u raġuni Ewropej musser jalaħqu, muser ikollhom minn fejn jieħdu lajnuna le ma tistax tajdan. Fl-aħħar, President, huwa ċar inti qed li mhux possibbli mhux neċessarjament ħajkonna Ewropa iktar Ewropa binqas flus. Ma iktar Ewropa mhux bil-fors hekk, imma inqas flus ifissru inqas Ewropa U hekk qed naraw f'dan il-budget Ewropew. U din hija l-problema uħud jixtiequ jaraw dan jitwettaq ta' bil-ħaq iridu jaraw inqas Ewropa, imma din mhix il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew. Għaliex ta' bil-ħaq aħna nixtiequ naraw politika Ewropej b'saħħithom. Meta nitkellmu dwar flessibilità, possibbli li jkollok dan jekk ikollok il-fondi l-ewwel qabel kollox, Flimkien intu sur Barroso titkellmu dwar flessibilità matul is-snin, imma jekk ikollok pagamenti baxxi wisq, mhux ser ikollok xi trasferixxi minn sena l-oħra. Ħajkollok il-pożizzjoni tal-anonimità fej kull pajjiż jista' jibblokka kull inkwa deċiżjoni tal-budget. Diġà tara din u dan diġà qed jiġri u mhux qed nsejħula bħala flessibilità. L-istess ngħidu dwar il-proċeduri ta' unanimità li għandhom ikunu flessibbli Iva, nħedġu li dan ikun il-kas, imma jekk irid ikollna flessibilità, irid ikollna inqas anonimità fil-Kunsill. U dan jimxi id fit mal-flessibilità. U bekk nistgħu tassow nimxu fid-direzzjoni għal flessibilità, inkella jkun ħafna klim sabiħ, ħafna tlellix, imma ma jkollniex mezzi biex ikonna nkunu nistgħu nżommu mal-impenji tagħna. Grazzi, l-aħħar kellim huwa l-Onorevoli Burger għal ħames minuti. Grazzi President, jiena nixtieq nirringrazzjak u l-ewwel net nixtieq nibda billi ngħid li jiena kategorikament nixtieq naqbel mal-kollega Sur Kalfin u ngħid li l-entużjażmu fil-Kunsill Ewropew għar-riżultati tal-Kunsill Ewropew ma nistax naqbel magħhom. Fimtu punt wieħed tal-Parlament Ewropew li ħajkun hemm problemi jekk ir-riżultati ta' dawn in-negozjati ma jkunux sodisfaċenti. Issa fuq nuqqas taqbil nitħasbu fejn forsi xenarju jmur kollox żmerġ, forsi nkun qed nażaġeraw jekk naħsbu hekk, imma Isu kulħadd komdu kuntent li konna din l-MFF ta' seba snin u forsi għandna bżonn budget annwali dibattitu dwar dan fejn kull sena forsi per eżempju l-Konsill kollu jiġi hawnhekk u jirriskja li kollu eh, ċaħda min-naħa tal-Parlament Ewropew. Sur Barroso, nilqa il-tentattiv tiegħek biex tajt li din hija xi ħaġa bħalli kieku xej b'xej, imma li għandna bżonn huwa li nimxu l-qudiem kemm jekk qed nitkellmu dwar il-budget Ewropew kif ukoll dak nazzjonali huwa dawk għall-kumpaniji irridu nofqu aktar għar-riċerka u għall-iżvilupp. Tajjeb naraw xem fil-budget, imma ma naħsibx li qed iżomm mal-ħtieġa li hemm. Nixtieq inqajjem punt hawnhekk. Il-President tal-Kumitat tal-Budget, is-Sur Lamassur, kiteb kemm lilek kif ukoll il-President Barroso fil-Kummissjoni u anke l-uffiċju tal-Sur Rampoj fissem il-Konsil u miex kwistjoni jekk hemmx ftit biljuni iktar jew inqas, imma naħseb li l-qafas finanzjarju jrid ikun iktar mill-li kwistjoni li tiġma eżenzjonijiet fiskali, trasferimenti fiskali, eccetera, minn stat membru għal ieħor. Għandna dokumenti Għanna karti fejn ġo kwotati mill-Istati membri dwar xi fisser jekk il-fondi strutturali, il-politika tal-bidja, eċetera, jinbidlu dawn iċ-ċifri jekk ma jkunux disponibbli l-inna, nista' ngħidilkom issa li jew nirċivu daw id-dokumenti jew inkella lanqas biss nibdew ninnegozjaw qed inkun ċar kristall hawnhekk, irrid ikollna livell indaqs magħkom fir rigward l-informazzjoni u trasparenza. U jekk l-affarijiet jimxu fejn kulħadd ikun eċitati jiswa jkun hemm vot sigrit jew le, ma nafx jien, naħseb tista' tiġri nistgħu nissiltu fil-beraħ imma aħna għandna negozjati u ma nistgħux nagħmluhom jekk ikun hemm entità bħalmu l-Kunsill li jaħdem minn wara l-kwinti u ma jippermettix it-trasparenza ċittadini tagħna. Din mhux se nippermettuhom. Jekk nagħtu ħarsa lejn x'qed jiġri mill-Kunsill Ewropew u fl-erf tiegħu xwara Flaw l-aħħar 10 snin fir rigward ir-riċerka, l-fondi Ewropej, tens għall-Ewropa u għalpija tad-dinja, għazbis jamlu paċe man numru ma' ċifri li hemm. Forsi tistaw neħħu xi prioritajiet minn fuq il-mejda jekk misser iddaħlu mbagħad il-pagamenti fil-qafas finanzjarju multianwali, is-suġġett tal-impenji pendenti tqajjem diġà u nafu jekk iċ-ċifri jibqgħu kif huma kull ma ħajkun kull ma ħajġri huwa li ser jingħaddew għas-sena ta' wara l-2020 u tkun sitwazzjoni iktar traġika meta mqabbel mal-arretrati tal-budgets ta' qabel, eċetera, eċetera. U qabel ma ngasaw linja fuq il-qafas finanzjarju annuali li qed nitkellmu dwaru bħalissa, l-impenji pendenti jridu jiġu indirizzati minnu fih sabiex bekk ma noqodux intawlu l-affarijiet u naslu għal periodu finanzjarju li jmiss mingħajr ma jkollna budget ibbilanċat. Għanna bżonn rizorsi propri u budget unifikat u dan huwa xi ħaġa li forsi rridu nindirizzaw bħala parti minn dawn il-faċilitajiet u impenji Ewropej. Għandna bżonn budget maqut, flessibilità tapplika biss jekk tkun tħaddan kollox. Dan jaffettwa l-impenji kollha u l-pagamenti kollha. Mufakkarkom li taħt il-ratifika ta' Lisbona aħna tlifna aspett wieħed mir-regolament finanzjarju li kienet jina iktar flessibilta meta mqabbel mal-modi. U din tkun problema meta nqablu mal-finanzjament blura ta' Galileo. Forsi hemm xi impenji finanzjarji ma mhumiex adegwati. Naqbel ma' Sur Verhofstadt kwalinkwa reviżjoni tfisser li l-Parlament Ewropew bis-setat il-ġodda ikollu dritt li jgħid daqshekk għal dan il-ftehim u jkun hemm skadenza li tinżamm magħha nkella kollox jaqa' lilin mill-leġittimità demokratika. Anke din il klawzula taftuħ irridu nisfruttawa. U jekk l-istati membri ma jibdowx u f'dan il-rigward għal dan il-finanzjament ġdid, ma nistax nobsor li ħajkun hemm soluzzjoni għal din id-diskussjoni. Punta ħari meta konna qegħdin nfasslu testi tagħna dwar il-qafas finanzjarju u l-budget jiena naħseb li għanna ħafna xogħol ibes u d-dimna rridu nxabru l-kmim, lesti naħdmu maħkom mod ġust, mod trasparenti u nistaw najdu li natu l-ftejim ħaritana u nadduwa fil-plenarja biss meta nkunu nafu l-kwalità u s-sustanza tal-qafas finanzjarju multijanwali ikun żviluppa. Iktar ma jkunu ħżiena ċifri, inqas ma ħajkollu garanzija tal-prioritajiet politiċi u mhux taqbad taċċetta dak li jridu l-istati membri fil-fondi għal-kultura, riċerka u l izvilup Grazzi, Sur Boga, nala l-laqawnek. Grazzi.